li għanna u dimna. Grazie ħafna. Del Castillo. Eh, Grazzi. Nalqu diskussjoni il-votazzjoni ser sir l-lum. Niskuza ruħi għal ċertu problemi tekniċi organizzativi li kellna nati il-presidenza l-president Martin Schulz. Der Tagesordnung folgt die Erklärung des Il-punt li mis fuq l-agenda u l istqarijiet tal-laqa tal-Konsil tal-15 ta' Ottubru ta' l-2015 mod partikolari l-finanzjament tal-Fondi Nazzjonali tal-laqa tal-mexxejja dwar ir-rotta tal-Balkani tal-Punent tal-25 Ottubru 2015 u u tħejja tas-summit tal-Belt Valletta tal-11 u tal 12 ta' Ottubru ta' Novembru 2015. Kollegi, pala President, mistiden il president Juncker ħadd sem fil-laqa tal-mexxejja tal-rotta tal-Balkani tal-punent li kif spiegajt fil-konferenza tal-presidenti nar il ħamisti għadda fid-dawl ta' situazzjoni drammatika naħseb li huwa minnu illi il-President Juncker jistieden il kulħadd ikkonċernat ġewwa Juncker biex japprova miżuri prattiċi il-President Tusk u jiena aċċettajna din l-istedina u ħadna sem f'din il-laqa. Irrespettivament ta' din il-laqa, aħna u il-komunità irridu insibu il-tweġibiet għal kriżi ta' refugjati u minħabba dan edin niddibattu dawn il-, il deċiżjonijiet u dawn nar il-ħadd kien net ovvja illi s-sitwazzjoni fil-Balkani hija preokkupanti eluf ta' nies qed jagħmlu użu ta' din ir-rotta tal-Balkani tal-Punent biex jaħarbu lejn l-Ewropa mingħajr saqaf fuq rashom bil-ġuħ qegħdin jaqsmu l-frontieri tagħna bil-lejl u iktar u iktar ma tidħol ix-xitwa ħajkun hemm diżastru umanitarju kif qal il-President Juncker. Naħseb illi il-pjan ta' 17 il-punt adottat il-bira huwa pjan validu illi għandu jiġi implementat malajr u għandu jiġi segwitu kol ċertu miżuri addizzjonali. Kont daqxej jimħasseb wara li tlaqt mill-laqqa l-biraħt lura għax l-atmosfera fil-laqqa kienet Auch nach diesem Treffen Daċej preokkupanti għax hemm diversi wedit li qed isiru mhux qed ikun hemm riżultati. Il-gvernijiet tal-lemin u tax-xelluk ħafna drabi jaħsbu illi l-interessi nazzjonali tagħhom huwa iktar importanti mis-soluzzjoni, batu qed ibatu il-refuġati u il-reputazzjoni tal-Unjoni. Nixtieq issa nagħti l-kelma l-President tal-Kunsill Sur Donald Tusk. Grazzi, grazzi President. Qabel il-briefing tal-Konsil tal-15 ta' Ottubru u ximis nixtieq ngħid dan li ġej. Il-kriżi u l-sfida illi aħna qed niffaċċaw hija fost l-iktar sfidi diffiċli mingħajr dubju ta' xejn din l-sfida tista' tbiddel l-Unjoni Unjoni li aħna bdejna anka li tkisser ċertu kisbit li għanna fostom il-kunċett ta' Schengen, per eżempju, u li iktar perikolus jistaw jinħolqu ċertu bidliet tektoniċi fil- fl-ambjent politiku Ewropew. Dawn huma żminijiet straordinarji li jeħtieġu miżuri straordinarji, sagrifiċċju wkoll u ċertu solidarjetà Għalija bħala President tal-Kunsill Ewropew u jena nom nemmen anke għalina l illi huwa importanti li jkun hemm ċertu unità fl-istati membri u tal-istituzzjonijiet. Flimkien nistgħu nindirizzaw din il-kriżi għax jekk ma jkunx hekk ma nixtieqx nara inkun naf x'inhu mal-konsegwenzi mill-bidunet jiena tkellimt dwar l-importanza illi nipproteġu l-frontieri esterni tagħna Għat ma nishtajin dwar kif nistaw namlu dan f'termini operattivi, iżda l-inqas il-mexxejja għandhom il-priorità illi jipproteġu dawn il-frontieri esterni Ewropej. Sfortunatament is-sitwazzjoni saret murallar kif għattilkom fl-intervent, l-aħħar intervent li kelli. Per eżempju, hemm numru ta' refuġati minn Aleppo, qed nitkellmu dwar iktar minn mittelf eh, refuġat f'temp ta' ftit jiem. Eżis membri fl-aħħar kunsill li kenna eh, eh, il-mexxejja u koll approvaw għax-xogħol tal-Kummissjoni illum nixtieq nirringrazzja lil Vice President Timmermans li qed jaħdem fuq l-aspetti tekniċi. Nixtieq ngħid ukoll li li jkun hemm ftehim mat-Turkija jagħmel sens jekk din tgħin fil-flussi migratorji lejn l-Ewropa, din mhux se tkun kooperazzjoni faċli, ma rridx konna ebda illużjoni illi kwalunkwe pajjiż terz fosthom it-Turkija jistgħu jieħdu postna fil-ħarsin tal-frontieri tagħna. It-tieni il-mexxejja raw xemm mhux m'hemmx biex ikun hemm 11 hotspot fil-Greċa u fl-Italja biex ikunu operattivi sal-aħħar ta' Novembru. Din hija skadenza ambizjuża li teħtieġ ċertu xogħol xogħol nies assi fil-Frontex u anka li jasu. Għalissa l-Aġenziji Ewropej għandhom inqas minn nofs dak li jeħtieġu dwar ir-rwol tal-hotspots dejna dibattitu dwar kif dawn għandhom jaħdmu dan għadu xogħol li mhux lest. Iddiskutejna kif nistgħu nipproteġu l-frontieri tagħna. Irridu inneħħu dan l-argument dwar dawk li xtiequ li nħarsu il-frontieri tagħna u dawk li qegħdin iħadnu is-solidarjetà. Irrid ikollna bilanċ. Protezzjoni effettiva minnaħa waħda li għandhom jinkludu illi jitwaqfu in-nies li qed jaqsmu l-frontieri illegalment u li jkun hemm faċilitajiet appropjati ta' akkoljenza. Dan mhux se jwaqqaf il-fluss tal-persuni iżda ser inaqqasa u dwar dan il-Kunsill ftem il-Frontex ser jiġi żviluppat l lejn mill-mandat oriġinali tiegħu biex jintervjeni fi kriżi fil-frontieri f'ħin waqt f'waqtu u ser ikun minn ta' qoddim biex jintbatu lura immigranti irregolari. Irridu najnuna biex dan isir malajr kemm jista' jkun il-Frontex jiġi appoġġjat bil-mezzi, il-mezzi li għandu bżonn fil-ħarsin tal-frontieri tagħna xtieq nikkummenta dwar ix-xogħol tajjeb ħafna li sar mill-membru mill-membri għall finanzjar tal-Frontex u l Parallelament, ħalli konna naħdmu fuq kif nistaw niżviluppaw il-solidarità interna fl-istati membri tagħna l-ewwel pass huwa li nipprovdu lil Frontex u li e u bil-mezzi riżorsi kollha li għandhom bżonn u l-implementazzjoni tal-mekkanizmu temporanju ta' relokazzjoni biex intaffu il-piżijiet illi qed jibatu minnhom ċertu stati membri, eżis membri Il-kriżi ma tikkonċernax biss refuġati tas Sirja. Mista xoħra ser ikolli summit mal-mexxejja mal tal-Afrikani u Mediterrani f'Valletta u uh, dan is-summit ser iwassal għal ċertu partenarjat bejn l-Afrika u l-Europa dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni. il d iddeċida illi irridu niksbu miżuri operattivi b'mod ġust, b'mod bilanċat fuq it tneħħija ta' networks kriminali, l-immigrazzjoni illegali, flimkien ma' sforzi biex nindirizzaw il-kawza u nsaxħu l-izvilup soċjali anke għal possibilitajiet li l kapaċitajiet ta' li nilqaw nilqaw dawn il-persuni u prospetti u proċeduri xirqa għal refuġati l-familjari tagħhom permezz ta' aċċess għal xogħol għall edukazzjoni ma dawn jistgħu jintbatu lura l pajjiż oriġinali tagħhom. Nixtieq ukoll nitolbu l-istati membri biex nikkontribwixxu biex jappeġġaw l-UNHCR, il-Food Program u għacċezziji oħra u jappoġġaw il-Fond Ewropew li qed jwieġeb għall-kriżi tas-Sirja u għall-Fond eh, tal-Ewropa dwar il-kriżi tal-Afrika. Jiena wkoll tkellimt mal-mexxejja dwar il-diskussjonijiet preparatorji dawn aħħar xhur aħna nappoġġaw l-impenn tal-Prim Ministru Cameron biex jistipula l-anijiet tal renjunit Unit bil-miktub sa l-aħħar ta' Novembru. Grazzi ħafna. Sur Tusk. Nati l-kelma l-President tal komissjoni Sur Jung. Zefe eta. Zefe eta President, ja President des Europäischen Rates. President, President tal-Kunsel. Uh, Repaw, kollegi. Fil-Balkani tal-Punent rajna rifugġati eh, frizzati fi xmajjar rajnijom jordu fil-tatixxit fi xita tal-waqt dan ser jisir silġ u barra il-xitwa eh, edha toqrob u kull jum jgħat Dan huwa preċiżament għaliex flimkien ma mal-President Tusk jiena deċidejt li kien xieraq li aħna naqdu flimkien xi stati membri tal-Unjoni Ewropea u xi pajjiżi addizzjonali għal summit fuq il-rotta tal-Balkani tal-Punent u għal daqstant sedintom fi Brussel tminja kopijiet ta' statu gvern parteċipaw f'dan il-grupp mill-Unjoni Ewropea, il-Ministru tal-Immigrazzjoni um, ehm, uh, ehm, lussemburgu Silborn eh, eh, kien prezenti u rappresentantu ukoll Olandis ehm, Olandiż eh, parteċipa pala il-President Salimis, kienem u il-President Schulz li il-kol attendew. Il-raġuni għalfejn deċidejt li kien adattat eh, li namel dan is-seminar kien li kriżi tal-refugġati ma taffetwax biss l-istati tal-Balkani tal-Punent u wkoll l-istituzzjonijiet u il-Parlament. Eh, u għal l-assistenza tagħna hija urġenti mhux biss fir-rigward kontributi budġetarji Aħna irridu njihdu din l-azzjoni immedjatament. Nirringrazzja lill parlament Ewropew għaliex il-proposti kollha li ċessu min-naħa tal-Kummissjoni ġew aċċettati u kien hemm ukoll ħafna pressjoni il Irdi jittieħdu deċizjonijiet eh, politiċi adattati għandhom jiġu implementati b'mod effettiv. Jiena u wkoll student eh, l-Onorevoli Gutierrez. Sintu ukoll rappresentanti mill-Albanija u eh, il-Fajra għaliex huma ta' importanza ħadna din l-inizjattiva flimkien mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li xaħna ħassejna li kien meħtiex assolutament li l-Kummissjoni tieħu eh, rridni fideja f'dan id-dibattitu tkun responsabbli u tirrikonoxxi l-fatt li l-Istati membri jeħtieġu u jixtiquna li nilħu din l-isfida wasal iż-żmien li fil-fatt nagħmlu dan bl-iktar mod effettiv possibbli. Ovvjament, eh, idealment ma, kon, ma kienx ikonna namlu dan is-summit. Eh, f'każijiet normali konna nipreferu li l-Balkani tal-Punent kienu jinaqdu bejnietum u jinnegozjaw fuq is-sitwazzjoni u jilħu ftehim dwar x'għandu jsir. Iżda minħabba dawn iċ-ċirkostanzi ħassejt li kira dettat li daw n-nis kolla jinaqdu flimkien biex ikonna diskussjoni tajba dwar problemi bilaterali u kol problemi reġjonali. Kont kontent li rajt kien hemm diskussjoni kostruttiva dwar ir-riżultat tad-diskussjoni din kienet ukoll xi ħaġa effettiva u stajna nassiguraw li l-Unjoni Ewropea ser tkun um, se tkun maquda fil-futur. Di miex situazzjoni eccezzjonali fej membri tal-Unjoni Ewropea jridu naqdu flimkien biex ikonna diskussjonijiet konġunti fuq kwistjonijiet partikolari mal-fatt li jiena kellina nitlob uh, nsejjaħ din il laqgħa turi li l-Unjoni Ewropea miex fi stat tajjeb daqskemm suppost tkun għaliex kieku kif ġaħet kont nipreferi kieku ma kienx ikolli għalfejn nagħmel dan nitlob dan it-tip ta' summit u kien ikun possibbli li dawn id-diskussjonijiet kienu jiġu solvuti mill-pajjiżi infushom. Kienna diskussjoni ċara, diskussjonijiet kienu ehm, ta' sfida l-affarijiet li għedna kienu penjativi u mhux kull ma li smajna kien ehm, dak li xtaqt smajt fuq dan il-soġġett. Iżda kien importanti ħafna għalina li konna dan is-summit u naħseb li juri li għanna bżon ta' soluzzjoni komuni tal-problema komuni. U uh, essenzjali li nibqaw nifukaw fuq dan is-suġġett nibqaw naħdmu fuq u jien għal stanz grat ħafna għal dawk kollha li għamlu dan l-isforz, sforz kbir biex jipparteċipaw um, bliktar mod li jistgħu biex jassiguraw li l-Ewropa hija mibnija bħala intrapriża konġunta. Dik kienet ġurnata għal diskussjonijiet, dikjarazzjonijiet politiċi kbar, pero eh, rritna wkoll nxamru il-kmiem dwar miżuri li għandhom jiġu implementati immedjatament. Għal daqstant, impenjajna ruħna l-indirizza tlet eh, sfidi u L-ewwel punt, impenjaw ruħom li jagħtu Eh, rifugju medjat lil eh, rifugjati li jaslu biex ma jibqawx fil-kesħa. Impenjaw ruħom u koll jatu ikel, kura tas saħħa ilma, eh, faċilitajiet sanitarji kif ukoll mekanizmu ta' protezzjoni meta jkun meħtieġ. Bħala follow-up konkret il-biraħ, il-Kroatja attivat il-mekanizmu ta' protezzjoni ċivili u talbet għal um, kampijiet għax xitwa um, uh, heaters tal-elettriku, kutri, etc. nitlob li tkontribwixxu wkoll għal dan il-mekanizmu um, ta' solidarjetà biex bekk nagħtu l Kroazja eh, biex il-Kroazja tkun tista' tgħin il dawk in-nies eh, fil-bżonn. Eh, u koll um, pajsi uħar impenja ruħu li eh, iżid numru ta' refugjati. Eh, Naprezza ħafna għal dak li għamil sur Tsipras li iżit 30.000 post sal aħħar tas sena u koll 20.000 post iħor nirringrazzja l antonio Gutierrez tal-isforz eh, li għamel biex ikunem iż-żieda ta' faċilitajiet tal-uħ elf oħrajn fil-Balkani tal-Ponent. Mexxejja wkoll impenjaw ruhom li ser nimmaneġjaw l-influssi tal-immigrazzjoni. Dan ifisser li ser nibdew nirreġistraw lin nies meta dawn jiet fl-Unjoni Ewropea Dan ifisser ukoll li ninformaw li refuġjati dwar it-toroq eżistenti, ir-rotot eżistenti, l-konsegwenzi li jkun hemm jekk dawn jirrifjutaw li ma jirreġistrawx. Iġifieri, ma tirreġistrax u m'għandek l-ebda dritt sempliċi ħafna. Refugjati għandhom ikunu jafu dan, għaliex refugjati iva żgur għandhom id-drittijiet u niddefendihom dawn id-drittijiet, imma il-refugjati ġejjin ġewwa l-Ewropa għandhom ukoll l-obligi managing the migration li manager tal-influssi migratorji uh, il-koll fl-imkien ifisser ukoll li naqsmu l-informazzjoni. Il-ġimgħa l-oħra rajna pajjiżi li kienu wedin jibatu l-refugjati minn post għal-liħor, pajjiż għal-liħor, u jippuntaw subajom li xuxin. U rajna pajizi jitkelmu dwar xuxin u mux flimkien. Din għal-politika tal-paniku, din tati illużjoni ta' soluzzjoni, imma l-unika ħaġa li tagħmel hija li tagħmel ħsara l ġirien tiegħek u tagħmel ħsara lil solidarjetà Ewropea. Aħna qegħdin nwafqu eh, din il-politika ħażina u minn flok il-pajjiżi għandhom jgħinu l ġirien tagħhom jgħidu li xuxin dwar dak li qegħdin jagħmlu, jagħmlu f'skambju ta' informazzjoni dwar il-flussi migratorji kemm refugjati ġejjin fejn qegħdin jaqsmu il-frontiera, fejn sejrin, kemm hemm uh, kampijiet, kemm hemm kutri, kemm uh, nistgħu nagħtu lill-ġar tagħna li tant għandu bżonn u min għandu l-iktar bżonn. Irridu uh, kena namlu sforzi kbar biex nikonvunċu li l-istati membri biex jgħatu informazzjoni dwar l-ġirin tagħhom dwar ir refugġati li qegħdin waslu biex jaqsmu. għal-kem huwa sens komun kena nitolbu laqa nam nsejħu laqa biex il-pajjiżi juru li xuxin jgħidu li xuxin eh, u jagħtu informazzjoni li xuxin dwar l-influssi migratorji. Din mhijiex ħaġa tajba. Irridu eh, naqsmu informazzjoni sempliċi u nirrispondu mistoqsijiet sempliċi bħal dawk li konti tinsemmi. Dawk kollha li ġew għal laqa Eh, ħatru eh, punti ta' kuntatt nazzjonali biex bekk inkunu nistgħu naqsmu informazzjoni immedjatament. Il-Kummissjoni ser tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni kull ġimgħa u ser ikun hemm l-ewwel conference call din il-ġimgħa il-ħamis. L-ewwel net il-mexxejja qablu li ser isaħħu li maniġar tal-frontieri li jipproteġu u isaħħu il-frontiera eh, esterna Ewropea, b'mod partikolari bin il-Greċja, is-Serbja, il-Fajrom u l-Albanija sal-aħħar ta' din is-sena eh, dan il-ġimgħa erb'ament eh, uffiċjal tal-Pulizija ser jintbagħtu fl-Slovenja il-Frontex ser eh, tanalizza u koll il-reġistrazzjoni eh, ta' rifugjati u l-immigranti. Il-pajizi ser jizidu l-isforzi tagħhom biex jirritornaw immigranti li m'għandhomx bżonn ta' protezzjoni. Għal din il-raġuni il-Kummissjoni hija lesta li taħdem fuq ftejmiet ta' riadmissjoni f'dawk il-pajizi fejn memx ehm, dawn il-dispozizjonijiet, dawn ir-regoli. il regoli U pal per eżempju il ftejm li għanna mal-Pakistan. ċaħġa oħra li laqtitni ħafna qabel ma ġejt f'din il-kamra kienet il-fatt li l-istati membri kollha kważi kważi bla ebda eċċezzjoni kellhom kienu ndirizzaw mod kollettiv il-kwistjoni tal-ispejjeż il-kbar li eh, ser ikollhom ser jaslu permezz ta' dawn il-politiċi u l-istati membri ser ikollhom jiffaċċaw il-kriżi ta' refuġjati. Jiena nista' nifhem eh, din eh, dan it-ħassib għal stant. Għalhekk f'Ottubru, fil-15 Ottubru, il-Kummissarju li kien timmexxi għal l-istati membri li meta Eh, din hija kwistjoni ta' klassifikar ta' rizorsi budgetari eh, pjanati għall-assistenza eh, ta' refugjati, saħna sar nitolbu għall-istabilità tal u l-patta tkabbir dawn ser jiġu applikati u dan ser ifisser li kull hemm ċertu ammont ta' flessibilità disponibbli wkoll. Aħna qegħdin nittrattaw eh, problema serja ħafna u naħseb li eh, nista' ngħid ngħid pubblikament li il-patt mhuwiex patt antik fejn aħna qegħdin issa nippruvaw nimplementaw b'mod konġunt politika pan-Ewropea. Irridu nżommu f'moħħna l-ispejjeż ehm, voluti fil-politika tal-refugġati ħafna iktar minn dak li għamilna sissa u għalda stan ser inkunu qegħdin napplikaw il-verżjoni emendata tal-patt u ser nagħmlu dan ehm, pajjiż pajjiż. Ehm, pajizi fostom dawk gbar li jomx eżattament jamlu bizzejiet jekk pajiz jamel sforzi gbar allura irridu um, irrid juri xamel. Jekk pajis eh, ma jkunx jista jati provi ta' l-ispejjeż u ma narawx eżattament l-impatt li jkun qed jiġi applikat għalihom b'mod flessibbli. Irridu nassikuraw li l-Istati Membri juru sens ta' responsabilità. Imbagħad, Sinjuri, l-Unjoni Ewropea eh, għandha budget li huwa limitat, ir-riżorsi huma limitati u l-possibilitajiet għal eh, implementazzjoni flessibbli huma limitati wkoll aħna edin fil-limitu tal-kapacità budgetarja tagħna l-Kummissjoni għamle da kollu li setet biex tassigura li kull uh, budget element tal-budget uh, ikun disponibli biex jgħin dan l sfort iżda il-budget Ewropew huwa żgħir wis biex jitratta waħdu il-problemi li aħna qegħdin niffaċċjaw. U well, stant nitlob lill istati membri man il-Parlament, il-Bank ta' Investiment Ewropew, nitlobhom biex il-kol jaħsbu dwar metodi possibbli ta' finanzjament addizzjonali biex bekk insibu il-flus li għandna bżonn biex nilħu il-kriżi meta jkollna sitwazzjoni eċċezzjonali partikolari irridu wkoll finanzjament partikolari speċjali għal ewwel darba il-mexxejja tal-Balkani tal-Punent kellhom jinnaqdu flimkien u jiddiskutu problemi qed jiffaċċaw u qablu fuq ta' ġenijiet konkreti biex jimmaniġew din is-sitwazzjoni dawn il-miżuri eh, huma flimkien ma dawk il-miżuri li ġew diskussi fil-Kunsill Ewropew fil-15 Ottubru, President Tusk kien qed isemmi wkoll id-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-15 Ottubru. 15 ottubru f'konformità ma' dak li jiena qed f'din il-kamra kelli għan wieħed li kien li immexxi lill istati membri lejn il-weda li kienu għamlu fit-23 ta' settembru eh, il-Kunsill ta' qabel, il-Kunsill Ewropew ta' qabel, ma kienx hemm biżjed progress u f'ċertu każijiet lanqas Eh, ftit għanna bżon ta' eh, progress fġewt oqsma partikolari irridu nżidu miżuri operattivi biex ikonna rilokazzjoni din miex edha taħdem bliktar mod possibli u għanna bżonnu kol appoġġ budgetarju. Jina milta ċara eh, dim din il-Kamra u anka dim il-Kunsel Ewropew li l-Istati Membri jdu jagħmlu ħafna iktar u jaġixxu Um, biex iżommu il-wedijiet li għamlu fit 23 ta' settembru din hija xaġa essenzjali jekk aħna rridu deċiżjonijiet li jiġu implementati l-istati membri tal-Kunsil għaluli li huma ser iżommu mal-impenji tagħhom u aħna rajna impenji uh, aġġornati u iżda l-istati membri għadhom qegħdin jimxu l qudiem bil-mod fi żmien meta huma suppost qegħdin jiġru qegħdin jimxu bil-mod imma għandhom jiġru. F'Settembru l-istati membri wedu li ser jibatu esperti biex jinforza jagħtu iktar saħħa li l-aġenziji tagħna nabżon tal-esperti għal dawn l-aġenziji b'mod urġenti biex inkunu nistgħu nirreġistraw ir-refuġati jieħdu l-fingerprints u jgħinu l refuġati f'dawn il-postijiet l-uffiċċju tal-azil u l-appoġġ li għazu talbet għal 374 esperts sal-bira eh, eh, l-istati membri offrew 145 esperts imma għad għanna bżon 229 iktar. Esperti, dwar 700 esperti, imma tirċivi eh, eh, offerti ta' 326 sitta. Dan huwa bizzejiet, eh, dawna ħafna ma mhux bizzejiet, għanna bżon ta' ħafna iktar. Ah, l-affarijiet mxin ma mhux qed jiġru jimxu brata maġla bizzejiet. L-istati membri jridu jagħmlu eżattament kif wedu il-punti ta' kuntat nazzjonali irridu jibatu l-liaison officers l-Italja u l-Greċja u notifikaw il-reception capacity. 25 stat membru minn 26 obbligaw għalu li ser jagħmlu dan. Tmin membri ħatru liaison officers għall-Italja u tliet stati membri biss u tliet uffiċjali biss tal greċja Disa u stati membri għalunna li dal-waqt jistaw jilokaw 700 persuna. Iżda ejjew ma ninsewx li għanna deċizjoni biex nalokaw 160.000 mm, refugjat fi bżon ta' protezzjoni internazzjonali u għal daqstant hemm gap bejn it-talbiet u dak li għandna qoddimna għaliex inkella sentilfu kull kredibilità. Ilja Euh, trois semaines nous avons euh, décidé tlet ġemat ilu aħna deċidejna li kien importanti, essenzjali li natu il-finanzjament kollu li setattati tagħti l-Unjoni Ewropea għal dawn ir-raġunijiet u aħna użajna ġa il-finanzjament kollu li ġaj jinsab fil-budget u għal daqstant kienet kwistjoni ta' li niksbu iktar finanzjament u għal daqstant se jkun hemm 10 biljuni disponibbli għal miżuri ta' politika fis-sentejn li ġejjin biex nippruvaw nejnu insolvu l kriżi ta' rifugjati u għal daqstant dan huwa 4.2% zida. Eh, F'Settembru eh, għatta stati membri eh, għalu li ser jipruvaw jitrattaw li ser jipruvaw jitrattaw dawn il-noqqasijiet imma 2.3 biljun għadu għatmannix 4.6 um, biljun għad um, għadhom iġies li minn ximkien, irridu namlu ħafna ħjar. U issa wasal iż-żmien li um, jirnexxilna naslu għal dan, għaliex inkella mhux qed jirnexxilna naslu għal din nitrattaw din is-sitwazzjoni kif suppost. Il-President Tusk kellem dwar is-summit li jser ikollna mal-mexxi Afrikani u rridu nagħmlu dan għaliex il-kriżi tar-refuġjati mhijiex biss Ewropea hija ħafna iktar minn hekk. Ma jagħmilx l-ebda sens li eh, naħsbu li hemm l-Ewropa minnaħa u l-bqija tad-dinja innaħa l-oħra. Le, aħna parti integrali mill-xena eh, globali u għal-daqsant jiena marriċ immur ġewwa Valletta u nkun fallejt fil-wediet li aħna għamilna lil qatt ta' pajjiżi. Jiena marriċ ehm, ma nżomx il-wedit tiegħi mal-Afrika u mal-pajjiżi oħrajn li qegħdin fi stati dispras. Aħna ħadna impenji serji u rridu mmorru għas ġewwa Valletta b'ħafna wedit u ħafna finanzjament disponibbli li aħna nistgħu nippreżentaw. Jiena dal-waqt konkludi President, eh, ġeralment Iva ndum ftit iktar nitkellem milli suppost dwar Turkija fil-qosor aħna konna qegħdin namlu pjantazzjoni komuni eh, brabta ma' Turkija u l-Kummissjoni eh, resqet għad ta' proposti speċifiċi dawn kienu uh, daw saru flimkien ma l-President Tusk bl-għajnuna tiegħu li ħadem mill-qrib magħna u tana ċertu assistenza. Sur Timmermans ukoll tana ħafna assistenza fin-negozjati ma' Turkija u jiena nixtieq eh, ingrazzja ehm, nirringrazzja wkoll il-kollegi għax xogħol li għamlu għenuna ħafna biex provajna naqdu namlu politika dwar kif titratta il-kriżi ta' refugjati. Il-Kummissarju u ukoll impenjat bisħieħ fl-inizjattivi kollha li jitrattaw il-refugjati, il-politika ta' refugjati u jiena naħseb li hija importanti ħafna li il-President tal-Kummissjoni jieħu ir-responsabilitajiet li huma tiegħu f'dan il-kuntest u hemm ħafna oħrajn li għandhom responsabilitajiet kbar ħafna u nispera li ħadd minna ma jfalli u l-Kummissjoni t titri u jiena kuntenta li oħrajn qed segwu kol. Kontent li oħrajn isegwu wkoll. Äh, sehr verehrten äh, Kollegen, äh, mit der Türkei an der Umsetzung dieses gemeinsamen Aktions Kollegi, dwar it-Turkija jien naħseb li għandna bżonn naħdmu flimkien magħhom biex inkunu nistgħu n-implementaw dal pjantazzjoni komuni il-Komissarju Hahn, Komissarju Timmermans, għet eh, eh, jaħdmu fl-imkien imma għatem ħafna xisir djena nappoġġa il-dokumenti li ġew publikati hemm diversi rezervi dwar eh, eżattament dak li nistgħu nagħmlu dak li nixaqsam negozjati mat-Turkija. Evidentement hemm 2.5 miljun refugjati fit-Turkija u ilhom hemmhekk ħafna itwal kemm ilhom ma għandna. Għandna żewġ diversi possibiltajiet nistgħu ngħidu li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom eh, kwestjonijiet pendenti ma' Turkija, li ta' bniedem, libertajiet tal- tal-mezza xandir u affarijiet hekk, ma danna mhux ħat avanzana fid-diskussjonijiet li għandna ma' Turkija eh, Sir Timmermans u oħrajn li kienu velutu ma' Turkija ħadu gos bil-fat li il-gvern Tork huwa dispost li involvi ruħumana. Nafu li d diffikultajiet imma għanna bżon eh, nħidu azzjoni u Turkija taqbel maħna biex insolvu din il-problema, din il-situazzjoni, il-krizi tar rifugġati li għanna fl-imkien għanna bżon nizguraw li eh, ma jittlux iżiet rifugġati mit-Turkija. Hija kwestjoni għanna bżon napplikaw li nafusna u evidentement hemm ħafna żiet refuġjati li jistgħu jiġu, hemm ħafna refuġjati li qed jispostawru għat-Turkija blan eventwali li mbagħad jibgħu sejrin għal pajjiżi Ewropej. Hemm kwistjonijiet oħra wkoll, it-tfal kollha għandhom bżonn li jmorru l-iskola. Daw it-tfal refuġjati. U aħna għandna bżonn niżguraw li għandna opportunitajiet sew surat ħanis fil atfall fil-kampijiet ta' refugjati. Mem lebda sens li għom lebda ġejjini f'dan il-kampijiet ta' refugjati. għom xtri għal ġejjini jekk huma obbligati li jgħixu fil-kampijiet ta' refugjati allora dak il-każ għandna bżonn naħdmu mit-Turkija biex nistabilixxu kampijiet ta' refugjati u faċilitajiet adekwati li huma għandhom bżonn. Għandhom bżonn eh, finanzi biex jiġildu kontra l-krizi. Ah, l-istati membri għandhom bżonn li jipprovdu iżjed eh, finanzjar percentaċ eh, ikbar ta' nuqqas ta' 230 miljon euro li għanna bżon. Għanna bżon nitkellmu ma' Turkija dwar liberalizzazzjoni tal-vizas, dwar l-adezjoni, dwar li nġeddu il-negozjati, jonatu t-nedija eh, mill il-negozjati tal-adezjoni, imma verament għanna prinċipi. Ah, jena nishti namel appell din il-Kamra, namel appell biex intkom tejnu l-Kommissjoni biex eh, tamlu l-almutakom tamlu kull ma tistaw biex naħdmu flimkien ma' Turkija biex naslu għal-ftemijiet li nkun nistgħu implementaw xin kella ħa ħan namlu zjed serja sit problema li hija ġa serja. Nixtieq ngħid li huwa importanti li aħna nifukaw fuq eh, aġenzija eh, aġenzija ta' frintri komuni u kif ukoll tal-Coast eh, Guards biex nkunu iżjed effikaċi. Għandna bżonn iżjed informazzjoni biex ngħinu lill refuġjati ċerta nies li huma refuġjati u oħrajn li huma qed ifittxu l-ażil min eh, eh, jistgħu jmorru lura eh, imma nisperaw li hemm oħrajn li oħrajn ikunu jistgħu jmorru lura f'pajjiżhom darba sitwazzjoni tiġi riżolta. Nirringrazzjakom, għamilt referenza għal diversi ħafna affarijiet Fil-prezent din hija il-kwestjoni li żjed importanti eh, aħna ħankomplu nitħattu dwar Unjoni żjed eh, u eh, essenzjali li ninvolvu l-Parlament Ewropew f'kull moment u f'kull dibattitu u għanna kull impell li namlu hekk naħa tal-Kommissjoni. Fl-aħħar mill-aħħar għandkom rwol ko-leġislattiv, il-Kommissjoni taf sew li dan huwa l-każ u, nisperaw li nkomplu fir-relazzjoni eċċellenti li hemm bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-President tal-Kommissjoni Naddi l-kelma sa l-Onorevoli Weber. President Kommissjoni. Presidente Kommissjoni kollegi. Il-bieraħ waqt li kont nipprepara l-intervenzjoni tiegħi tal-lum ktibt Iva li naqblu mal-hotspots li jkun hemm ħajnuna l-iżvilupp, kwotas eh, li jkun hemm mm, pajjiżi ta' oriġini li jkunu jkollhom sikurezza ta' kollu narfu imma tli l nifsi li dan din id ġamil ta' qabel jiena nixtieq nibda billi ngħid Eh, xini l-situazzjoni politika. Etnajdu il-Komissjoni għalet il-ħat li tkun fuq uddim, trid tmexxi l-Ewropa, trid li navanzaw. Dik kienet ħaġa ċara l-ħadd. Jean-Claude Juncker għal forma ċara li ma nistawx inkomplu li kemm naddu n-nies mill-pajjiż għal li din il manira kif qed isir issa għanna l-proposti leġislativi mill-Kommissarju Avanopolis, li l għal dan, aħna fil-Parlament Ewropej għadna li nappoġġaw. Għanna l-istess għal-budget u fizem il-grupp tiegħi nistanajt eh, fuq il bajzi terzi zguri u għan bżon ikun hemm mekanizmu veloċi, għandna bżon disposti nil-provdu l-risposti politiċi biex nippermettu l europa taġixxi. President tal-Kunsil tal-Ewropew dana eh, twassalna l-Stati membri, dawk li mhux qed jirrispettaw dak l-impenji tagħhom. Meta il-Kunsill Ewropew tħaddid fuq il-ġejjini, mhux maniera filosofika eh, għandha tagħmel dibattitu pragmatiku u tinformana dwar kif ħa eh, taħti riżultati. President Tusk għandek responsabilità kbira għal ġejjini. U għanna bżon nisimgħu minn għandek dwar il-pressjoni li qed issir fuq l-istati membri biex ikunu jistgħu jirrispettu daw jirrispettaw dak li huma mpenjaw ruhom li jagħmlu, speċjalment issa li qegħdin fil-bidu tal tax-xitwa. Rajna li l-istati membri mar nexxewx, rajna li l-egoizmu eh, ma falli l-Europa tal-Apen, l-Europa tal-Faraġ, eh, naraw il-disfatta ta' dawk li ma jagħtux soluzzjonijiet u aħna fil-European People's Party ma naċċettawx dak l-approċ. Aħna najdu li jekk il-Ġordania qed jekk il libano għettajn, jekk il-pajjiżi l-foqra qed jgħinu, allura aħna għandna ngħinu wkoll aħna nemnu fi drittijiet tal-bniedem, mhux biss drittijiet tal-insara. Aħna nemmnu li għanna bżon kontroll adekwat tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa parti mill verità mhux kulħadd li eh, jiġi ħabbat il-bib għandu jiġi mdaħħal u jekk tippermettu li nagħmel valutazzjoni politika ħafna drabi fil-dibattitu politiku jiena jisfidawni dwar eh, r-rwol ta' Viktor Orban li naħseb li għanna nizguraw li kunem trattament umanitarju u komportament umanitarju. Imma meta il-kwota ġi deċiża il-160.000 Viktor Orban kien kontra imma tlet so, prim-ministri soċjalisti eh, kienu kontra mill-Rumanija, Repubblika Ċeka u Slovakkja. il-mexxejja liberali tal-Netherlands u Danimarka mhux qed titkellmu daqshekk ċar daqs Angela Merkel dwar salem appunt għanna bżon nejnu l-refugjati. Rejn naħseb li il-partiti politiċi jew li għandhom għandhom jaċċettaw r-responsabilta u mux jaddu għal ħattijħor Għanna nizguraw li eh, li eh, Eh, kulħadd pajizu eh, eh, dispost li jaċċetta r tijaw. tiegħu. Ah, naraw żieda fil-populizmu, qed naraw żieda fl-estremizmu, qed naraw żieda fil-firxa ta', ta, ta biza. Il-Parlament Ewropea aħna deċidejna li dawk li huma favur l-Ewropa għandhom jatmu jaħdmu flimkien, ma rridux l-estremisti jinfluenzaw l-leġizlazzjoni. Dak huwa dak li qed nippruvaw nottienu jiena nitlob lill-kollegi fil- eh, fil-Kamra li dan isiru kol fil-Stati Membri. Jena mħasseb dwar il-Portugal mħasseb dwar l-estremisti tal-xelluk. Għanna bżon nisalvagwardja għan il-konsensu, għanna bżon n nizguraw li il forsi pro demokratiċi eh, jaħdmu fl-imkien fl-Europa biex namlu dak li jemżon f'dan il-ċirkustanzi. Grazzi. Vielen Dank. Grazzi ħafna. Naħseb li għandek mistoqsija sur wieħed mis-sur Weber. Grazzi ħafna. Naħseb li dan is-speech doppju u inkredibbli. l ġimgħa l-oħra fil-Kongress tal-PPE intom qbiltu mal-approċċ populista illi qed jirrappreżenta s-sur Oban wieħed mill-membri tal-partiti tiegħu ġielet bħala viċi president tal-partit tiegħek, jiġifieri twaħlux fis-soċjalisti, twadbux ir-responsabilità fuqna għax kull ma tkellimtu dwara l-egoizmu nazzjonali huwa għandu huwa ġej mill-partit mil tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Ma nafx jekk ma fimtux jew le permezz tal-interpretazzjoni, maħna meta aħna iddeċidejna dwar kif san nqasmu dawn il-160.000 refuġat, Viktor Orban kien kontra iżda anka tliet Prim Ministru Soċjalisti wkoll. Viktor Orban qal illi u ma kienx jaqbel iżda kien lest li jimplementa il-kollega ta'kom, il-kollega Slovak ta'kom għal li laqqas bistrit jimplementa xejn ma mebda punt illi aħna nibdu waħlu li xurxin jina hemm diversi kwistjoni, diversi punti aħna irridu nżommu li l-in mill-estremisti f'pajjiżi bħal muma bħal fil-Portugal. Il-kellim li jmiss Wassur Pittella. President, President Juncker, President Schulz, President Tusk, jina ma nistax naħbit ħassib tiegħi għal divizjoni u nuqqas ta' integrazzjoni li qed isseħħ fl-Unjoni. Ma nistax naqbel ma' dawk li qed iwaħlu jew qegħdin ibassru it-tmim tal-Ewropa. Iżda allarmanti għalina illi dawk l-anti l-anti global, anti Islam, anti Izrael, anti Russja, anti immigranti, anti Europa, kolla dawk in-nies kollha li huma kontra dawn il-movimenti kollha jistgħu jkollhom slogan komuni fejn jikwotaw lil Antonio De Curtis fejn huma kontra irrispettivament. Toto. Iżda jiena naħseb li l-aħjar direzzjoni biex niġġieldu dawn il sforzi ta' segregazzjoni huwa li nagħmlu l-affarijiet. L-Ewropa se tirba meta jirnexxila pal mamel il-President Juncker narħat li għadda illi jmexxi l qoddim ċertu proposti konkreti fil-rigward tas situazzjoni tal-pajjiżi tal-Balkani. L-Ewropa tkun rebħet meta tkun tista turi id-disponibilità tal-Parlament kif inhu ġimuri mill-ċertaw illi id-deċiżjoniet jittieħdu malajr biex jiffaċċaw l-emerġenzi. L-Ewropa tkun rebbieħa meta u tkun turi li hija b'saħħitha iktar mill-marda tan-nazzjonaliżmu tal-biża meta tkun tista' tagħti tweġiba konvinċenti jiena nappella lil forzi kollha Ewropej illi qegħdinaw dan il-Parlament irrespettivament mill minn dak li jemnu jew minn fejn qegħdin illum iridu npoġġu fil-qofol kana l-aspett Ewropew għax illum kulħadd irrid ikis għaw min irrit ikisser u għaw irrit jerġa' jagħti bidu ġdid għal dan għal din l-istruttura Ewropea. Rridu inwetqu inwetqu l-punti illi tkellem dwarhom il-President Juncker il mekanizmu ta' tqassim ta' rifuġati sistema ta' hotspots illi jisaxħaħ il-frontieri esterni tal-Europa, il-konferma u tħarsin ta' Schengen, il-difiża ta' ċittadini Ewropej, mux permezz konċett nazzjonali, mux li nerġaw lura għal konċett tal-frontieri nazzjonali hemm bżonn li jkun hemm koordinament bejn statu ieħor l-iktar fil-reġun tal-Balkani kif ġi deċiż fis-summit ta' nhar il-ħadd li għadda. Mhux aċċettabbli illi ma nħarsux id-drittijiet tar refuġġati dan fakru l-President Juncker li jiġu trattati bħala massa ta' persuni li mhumiex umani, konsidrati inumani, ma rridux nippenalizzaw il-pajjiżi li huma iktar esposti għal problema. Il-kriżi twassal għal ċirkostanza eċċezzjonali fil- U dan qalu Junker jina nitlob li l-Kummissjoni tkompli f'din id-direzzjoni li qed tieħu biex teleb u tejn fl-ispejjeż li qed jiffaċċaw dan il-pajjiżi dwar it-Turkija ma nistawx nħallu t-Turkija waħeda biex tfaċċa il-krizi ta' Sirja, immexxu immexxu l-qoddim bl-applikazzjoni tal-action plana Turkija iżda jrid ikun ċar illi mhux ħan iffirmaw ebda blank check mhux ħankunu u mhux inkompatibbli il-invet u l-pjantazzjoni ma' Turkija u u mmexxu fuq it-territorju bil-rispett għal-drittijiet tal-minoranzi ta' drittijiet tal-bniedem. U fl-aħħar, kif qal il-President Tusk, aħna risqin lejn is-summit tal-Belt Valletta għal wis żmien kien hemm ftehim mhux ċar f'xi finanzjarju żgħir din il-loġika issa ma tot hemm bżonn ta' partenarjat politiku, kulturali u ekonomiku. L-Unjoni Ewropea għandha tinvesti fil prospettiva ta' tluq mill-ġdid fl-Afrika, nappoġġaw id-demokraziji Afrikani biex jisaxħu l-istituzzjonijiet tagħhom biex jiġildu kontra l-korruzzjoni, jinvestu u jqasmu b'mod ġust ir-riżultati ta' tkabbir hemm ħafna xogħol xi jsir l-istati membri kollha u aħna l-koll Ewropej irridu nieħdu l-impenn biex namlu iktar, namlu il-parti tagħna biex insolvu din il-kriżi qabel ma jkun tard wisq. U biex nitkellem biex nikwota poeta Taljan għal din il-verżjoni nazzjonalista fid-diskors tiegħi kif qal Dante għawek qed nitkellmu dwar in-nobilità tagħna. Grazzi. Herr Pitella, es gibt den Wunsch des Abgeordneten Christophorou an Sie eine Frage zu richten. Sind Sie damit einverstanden? Għandek blue card. Sir Pitella, taċċetta? Kire Proedre, deni Bakika. President, minna jrebda dubju ta' xejn. Għanna nafu li hemm miljoni ta' immigranti ġewwa Turkija jeħtieġu jibqgħu hemm, inti taħseb li l-pajjiżi kollha għandhom ilu sensittività lejn il-fenomenu ta' l-immigrazzjoni minn dawn il-pajjiżi inkluża Sirja l-fatt illi qiegħda ssir pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea mit-Turkija biex tikseb ċerta konċessjonijiet. Nasab irridu l- naraw rispettar tal-protokoll ta' Ankara, aħna rridu l-ewwel qabel kollox. Naraw illi jisir rispett tal obbligi minn dan il pajjiż U hemm anke l-umanitarju il-President jinterrompi. Sur Pittella toġibatijak. tiegħek. Grazzi kollega, fil-fatt il-kummenti tiegħek qed ħassibni l xina qed biċċar blank check li turkija maħniex senatu. Aħna rridu naraw l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni u fl-istess waqt naraw rispettar ta' t-diet tal-bniedem, id-dritt tal-ħelsin tal-libertà tal-informazzjoni kif ukoll rispett tal-minoranzi. Aħna maħniex sejrin inċedu Minn dan il-lat aħna irridu madana kollu fl-istess waqt nejnu li Turkija f'dan il-moment ta' diffikultà. Grazzi ħafna. Fl-isem il-grupp ICR l-Onorevoli Kamal. The migration crisis may no longer... Grazzi. Forsi ma diġ da stant ta' storja li tolqot dik tal-immigrazzjoni mis-Sirja, iżda hija problema jew fenomenu li ħankomplu narawha. Jekk inti pro-Ewropew jew anti-Ewropew itellef kelm xejn għaliex hemm dawk li jgħidu li tista' tagħmel ħafna u hemm min jgħidlek li ma tista' tagħmel xejn. Ejja nibdew billi naraw x'għandna nagħmlu, ejja ngħidu biċ-ċar li mhux kulħadd merħba bih. Ejja niffukaw fuq dawk li jistħaq ilhom rifuġju tibqawx tibatu lil dawn ir-refuġjati fidejn it-traffikanti. Waqfu lil pajjiżi milli jiftħu il-bibin tagħhom u ħaddieħor ikollu jalaq tiegħu. Ejna naraw eżattament min qiegħed jgħin. Din mhix biss fenomenu tal-immigrazzjoni, din mhix biss fenomenu tal-rifuġjati, din sejra tkun kwistjoni ta' problema ġeopolitika ir-Russja qiegħda tagħmel l mu kollu tagħha biex tiddistabilizza l-frontieri sabiex aħna ma nibqgħux natu kas il-problema tar-Russja ġewwa l-Ukrajina. Kenna l-pjan ta' azzjoni ta' xar punti, kenna l-roadmap u issa għanna pjan ta' 17 punt minn nhar il-ħadd. Dew il-pjanijiet mhumiex sostitut għall-azzjoni, l-ewwel nett jridu nistabilizzaw is-sitwazzjoni irridu noħorġu mill-kampijiet dawk li huma tassew refuġġjati għabaġi tal-kriterji tal-UNHCR u dawk li dimni provaw jabżu din is-sistema nibbattu lura. ċerta refuġġjati rridu noħduhom f'pajjiżna għandna l-obbligu morali ċerta pajjiżi qegħdin jagħmlu ferm iżjed minn ħaddieħor, ċerta pajjiżi jizabu ta' diffikultà serja, hemm min qiegħed jagħti ħafna flus, hemm min qiegħed ibagħat il-konsegwenzi għaliex qiegħed jieħu l-pis u fideħ, filwaqt l-għatti ħaret tifarfar. Għandna bżonn ta' pjan u azzjoni koordinata. Mhux biss il-pajizi tal-Unjoni Ewropea, il-pajizi kollha waqt li nappoġġaw il-kontribut tat-Turkija, il-Libanu u l-Ġordan, irridu naraw il-pajizi għanja tal-Vant Nofsani u l-Istati meta ħajdaħlu idejhom fil-mut, meta ħajatu palata. Il-Balkan u l-pajjiżi tal-Unjoni Europea tal-Frontiera jridu jiġu mejjuna hemm bżonn ta' risorsi umani u dawk finanzjari. Irridu ngħinu l-refuġati eh, rebta pajjiżhom li tajt l-immigranti irregolari biex li qed nħallu l-min jaqbess il u ma jamil sens il-nannittana kellhom il-problemi tagħhom. Iġġildu żewġ ġlidiet mondjali u permettew lilna ngawdu minn żmien twil ta' paċi u prosperità aktar minn qatt qabel dan hija ma ninsewx id-dinja qiegħda tinbidel bidla ta' seta mill-punent tal-vant, terrorizmu ġewwa pajjiżna, qegħdin ngħixu iktar fit-tul iżda nagħmlu nqas tfal. Ħajkonna bżonn soluzzjoni ġodda għal dawn il-problemi biex nifaċċjaw dawn il-problemi kbar neħtieġu naħdmu flimkien u Ninjaraw min jiprofa jiddettalilna ġenituri sanar nixram jerbu d-diffikultajiet ta' zminom u li jedna ħajkollhom set ta' sfidi oħrajn. Issa stalina, stalina biex naġixxu għal uliedna u li uliedna nifacċaw l-sfidi u mmorru lura l-modi. Mela l-daqstant jem għaddux natu u najdu klim fil-vojt. Ejja nibdew nejnu fil-verità u mux nitkalmu bizwar pjanijiet. Ejja nibdew inwaslu riżultati għal rifugġati għal ċittadini tagħna u għall istabilta tal-kontinent Ewropew. liebe Kolleginnen und Kollegen. Iva, ist kollegi. U għajna l-wira ħafna. Nix nixbilkom l-attenzjoni għal-fat illi u għajna l-wira diġa bi 30 minuta. Kull intervent li ikolli nirċivi Rux mata blue cards. Ftakru l-lan tal-blue card xinu, il-blue card edha jem biex nitċaraw punt għandek opportunità biex iżżid mistoqsija fuq dak li kun intqal. Hemm minn qabel ikun fetaħ ħalqu il-kelliem ikun diġà għalla il-blue card. Il-blue card mhux qed biex iddumu iktar titkellmu intom jew tagħmlu intervent żejjed. Fil-fatt, Su Koban, jidir li ollejt il-blue card, għandek mistoqsija għas-sur Kamal minn l-ebda dubju xek. Illi tixtieq tressaq waħda. Sur Kamal taċċetta? Iva. Sur Kamal, l-uniku mod ta' kif tikkontrolla l-frontieri tar-Renju Unit Meta int Meta int u Sir Cameron ħat indunaw u illi nħorġu mill-Unjoni Ewropea. Tifmu li memm mebda motiħor kif nikkontrollaw il-frontier ħlief li nħorġu mill-Unjoni Ewropea? Grazzi, Sir Coburn. Interessanti illi vera kontattati kas klim Mr. Schulz dwar l-an tal-Blue Card. Opportunità tagħti tweġiba tiegħek ħajkollok fir-referendum. Gvern konservattiv wassal għal dan ir-referendum fil-waqt li intom qatt tisparlaw tlabalbu minn wara il-pursiri. Für die liberale Fraktion hat das Wort Herr Verhofstadt. Grazie għaddu l-mikrofon l-Sur Verhofstadt. Grazie, Sur President. Naħseb ħajkonna ferm minn dawn l-interruzzjonijiet u xekk Viva, applaus, applaus, grazzi. Mela, nixtieq nibda ngħid ngħid li Survivor li dan mhux din mhux kompetizzjoni din tal tal refugjati mhix xi tellieqa bejn il-partiti politiċi differenti. Għana dejjem nitilfu kontri kon wara kollox l-għaliex jekk għandek il-għanjek għandek tru xaħt li dejjem juri kompassjoni pa' Senjura Merkel, dejjem ħat erbaħoċek. Għandek uh, il-populisti li din jipruvaw jiqirdu l-Unjoni Ewropea billi jaħtfu din l-opportunità tal-krizi tal-refugġjati. Mela, jemnodux nipuntaw subajna dan il-gvern, il-gvern liħor. Il-problema huma il-gvernijiet tal-Ewropa il-għalix dak illi wera il-President Juncker f'25 minuta u nirringrazzjah tal-li għamel dan, għamel dan b'mod detaljat ferm dak illi qal għal kienet lista twila ta' deċiżjonijiet illi li tieħdu fuq livell ta' Unjoni Ewropea illi ma ġewx implementati mill-istati membri għal xhur u xhur għal rilokazzjoni ma sarux biżejjed il-budget ma sarx bizziet lanqas. Xen niġu għal frontieri esterni ma mtbax bizziet personal minnħata l-istati membri. Il-problema mhix bejn il-gruppi politiċi, il-problema il-istati membri għadhom mhumiex jifmu illi fuq livell Ewropew biss tista' tissolva din il-problema dak il qegħdin nifaċċaw illum. U ehm, dik hija pożizzjoni komuni naħseb. Mhux fejn qogħdu niġġieldu bejnietna. Il-battalja da tajja pal dawk tam fuq, dawk li qogħdu jollu l-blue card. Dawk li jridu jattakkaw il-proġett Ewropew għaliex hija kriżi esistenzjali, kriżi esistenzjali tista' tissolva biss, li tista' tinela biss. Jekk f'saf l-aħħar ikonna Kontrol fuq il-frontieri tagħna permezz ta' gwardja kostali pereżempju Ewropea, ma jfexxiex noħolqu fortezza mill-Ewropa. Flimkien, naħdmu flimkien, nirreġistraw lill-immigranti, noħolqu faċilitajiet sabiex ikun jistgħu jgħixu f'ċirkostanzi tajbin u ma nibqax naraw dawn ix-xeni tal-aħħar ġimgħat xhur. Nagħmlu distinzjoni bejn immigranti ekonomiċi u refuġġjati ġenwini hekk nkun nistgħu noħolqu mbagħad pjan għal rilokazzjoni. Il-Konsil ta' Deċembru qed jiddeċiedu fuq din il-Gwardja Kostjali Ewropea, il-għalix dik Bulgara ma tesistix, dik Griega ma tesistix. Il-għalix dik fl-ħar mill-ħar tiswa da dik Olandiza, da dik Ġermaniza, dak il-frontiera Griega. Ek, bis nistaw għatta tal-Balkani, miex edha ġol. Ma jistax solvija jekk taħdem fil-Balkani, trid solvija billi taħdem fuq il-frontiera tal-Bulgarija, l-frontiera esterna għandek bżon tirreġistra lil dawn il-wasliet kif ukoll tibda taħseb biex dawn l-immigranti ċala minn hemm. Il-proposta tiegħi hi illi tħallihom xi jieqfu jaħdmu fil- konsell għal vaganzi tal-miliet jekk ma jistawx jiddeċidu fuq sistema komuni tal-azil u sistema ta' migrazzjoni ekonomika kollha nafu illi hemm abbuż mis-sistema tal-azil fl-aħħar mill-aħħar. Dak u li hemm dik hija l-kwestjoni tħallihom xieqfu jaħdmu ġalhom jibqgħu f'dak il-bini il-bini tal-Konsell u aħdmu fuq dawn it-tlet deċiżjonijiet kruċjali l-aħħar talba l-eks President Tusk. Ħudu deċiżjoni darba l-dejjem biex tagħtu mandat lis sinjura Mogherini biex tibda taħdem l-inizjattivi fuq il-livell ta' fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-lajn ta' din il-problema, il-konflitt ġewwa Sirja illi għalaqna għajnejna fil-rigward tal-konflitt Sirjan ippermetti li Sinjura Mogherini sabiex fisem l-Unjoni Ewropea tibda t-involvi ruħa. Fi Vienna, Komissarju Mogherini kontem ftit jemilu, fi Vienna, fi Vienna, fil-qalba ta' l-Ewropa, kien hemm laqa dwar dan is-suġġett u Ewropej ma kienx hemm jidirli li fi Vienna u koll konna fl-1850 issa edinem dreġa dan edin naraħ fl-Europa iżda prezenza tana ma kienxem kienem anki il-laqat organizzata Mr. Barroso dwar l-Iraq u Ewropej ma kienxem. u deċiżjoni tittieħdu minn il-preżenza tagħna dastant ejja nagħtu l-mandat li Sinjora Mogherini. Sinjora Mogherini nitolbok tużaħ bisħieħ u kum preżenti u irrappreżenta l-opinjoni tal istati Membri Ewropej. Grazzi. Vielen Dank, Herr Verhofstadt. Äh, überraschenderweise hat Herr Grazie, Herr Verhofstadt. Għandek blue kajt nassum li għalik. Ja, il-xun Etheridge, tanċi. Issor, Etheridge, jek joġbok. Iva, nisċi, il għafsa t-ċara li punt. Inti għat li għanna niprofaw nużaw il-blue cards favorina. U inti semmejt, trid iktar Ewropa zjat intervent statali, zjat immigrazzjoni. Għana maħnix kontra, iżda dawk illi aħna irridu dibattitu. Aħna favur id-dibattitu, favur id-demokrazija, favur il-libertà. Aħna kontra l-Unjoni Ewropea u dak illi inti qed tipprova iġġelna naċċettaw għalhekk huma importanti d-dibattiti, għalhekk huma importanti blue cards, għalhekk lilek ma jogħġbuk. I have nothing against blue cards because they are blue. Uh, so... Le, jina, il-blu ma għalfejn mandux il-blukar tal-fejn mandom dak u għal-kulur tal-partit tijaj u għal-kulur tal-Unjoni Ewropea, kull darba li t-nara xejjer dik il-blue card, najt konvertejna u għet minnom. Għet joġbu l-kulur tal-Unjoni Ewropea, kompli, kompli, kompli xejjera dik il-blue card, joġbu. Fidi, die Vereinigte Linke hat jetzt das l onorevoli Iglesias issa. Muchas gracias. Al Sherlock Mout. Grazie, grazie President. Ir l-axħar intervent tijaj konti jatni reprezenta il-grupp GUE bosta u bosta xur ilu. Sa minn dakinar rajna bidliet serji fl-Europa u aħna in-bidlu l-Europa biex din namluwa inqas ħarxa fuq id-dajfa u tifavorixxi inqas minnu b'saħħtu naħseb aħna rridu nkompli dik il-ġlieda ta' 15 li bdejna 15 xarilu, 15 xarilu jiena tkellimt dwar dawk il-ġellieda Spanjoli illi ħadwa għattabla ħabel kontra l-faxxiżmu illi tassew staqo jaraw Ewropa Soċjaldemokratika, Ewropa illi tirrispetta drittijiet tal-bniedem. Aħna smajna stqarrijiet, kommenti xenofobiċi hawnhekk f'din is-sala. Jiena iċċarajt illi mhux se nexxierhom fix-xewqat tagħhom jiena smajt ħafna ipokrezija. sija. tal-kukodrilli hawnhekk f'din il-kamra fir rigward ta' drittijiet umani, sur vebe, inti tkellem dwar xandu jgħat jiġri fil-Portugal ma nix nirrispettaw drittijiet demokratiċi ta' ċittadini għalx dawn ma joġbux lilek. Forse nistanajt kemtejn anki l-liberali għal 15 xar jiena jiddispieċini eh, pratikajt ħafna qoddim il-mera biex nipronunċa kun jamok s-sadni ma tal-limċ. Huwa minnu illi biltum partiti oħrajn dwar il-prinċipji fundamentali dak li qegħdin naraw iżdejja miżerja u umiljazzjoni tis-sokta. Qegħdin nitkellmu hawnhekk għal darbohra dwar gwerra, familji fuq il-frontieri tal-Ewropa. Ewropej. Pala Ewropej ma nistawx ninsew il-konsegwenzi tal-gwerra, il-faqar, il-mizerja. Ma nistawx ninsew dawk it-traġedji jekk ninjoraw il-mina taħabbat fuq il-bibin tal-Ewropa għedin numiljaw l-Ewropa. Drittijiet tal-ħaddim, drittijiet soċjali, l-istat tal-welfare aħna irridu naraw responsabilità minnaħa tal-gvernijiet fi rigward anki tal-setat finanzjarji l-gbar. Inti bħala Ministru tal-Finanzi kont qed negozja b'mod segret mal-multinazzjonali kienu jħallsu wieħed fil-mija u għalhekk kienu jħallsu minnaħa l-oħra ċittadini mill-pagi tagħhom. U inti sur Pittella permettejt li sur Juncker ikun hawnhekk preżenti s-Soċjalisti u l-Partit Popolari ħadmu fit. Għadastant, sur Pittella toqgħodx toċ, tiftaħar li inti taħdem għal poplu jekk vera qbad waqqaf din il-koalizzjoni li hemm għaddejja bejn jiskom u l-Partit Popolari. Issa dwar Spanja nixtieq nara l-Gvern Spanjol jeħles minn nisbħalek. Qabel nikkonkludi najt li l-kriżi ta' refuġjati mhix sejra tissolva permezz ta' politika u tmuħ din tista' tissolva b'eżbazzjoni responsabli ħidma favur il-paċi u mhux trawim tal-gwerra ridunejnu li dawk li din jaħarbu mill-miżerja ejja ma nkomplux nafġu d-dinjità ta' l-Ewropa. Grazie. Das Wort, das Wort hat für die Fraktion der Grünen jetzt Frau Harms. Mela, a grupp tal-ħodor, Signora Harms. Signori, Sur Weber, illi jek tastew tixtieq tikkontribwixxi għal soluzzjonijiet kostruttivi għal problema, mela ċempel is-sur Zieħoferu għajdlo illi minn flok dejjem eh, jiftaħlu bla doċ fil-pubbliku Forsi kultan żmien anke kellem lis-Sinjura Merkel naħseb tkun ħaġa utli u tajba l-kulħadd. Se nipprova l-ewwel ned dan id-dibattitu niċċara punt ma naħsibx illi primarjament qegħdin nindirizzaw kriżi eh, gravi tal-Unjoni Ewropea kriżi gwerra dan li qed iseħħ barra l-Unjoni Ewropea bħalissa u ħafna barra l-Unjoni iffaċċew problemi ħafna iktar serji minn tagħna. Għal daqstant ma nix niprovaw nonfħu dan kollu nitkellmu fuq problemi tagħna biss, nkella mis nkunu f'pożizzjoni li nikkontribwixxu għal soluzzjoni għal problema fis-Sirja, problemi tal-ambjent, fl-Mediterran, fil-Sub-Sahara. fil subsahara fil sub sahara hija ħaġa tal-biżalija nara kemm eh, dejjem inħarsu lejn qed jiġri fil-frontieri tagħna biss. Dan kollu naħseb illi il-pressjoni kbira li qed nesperjenzaw bħalissa u li qed inkomplu nitkellmu dwarha hija riżultat tal-politika żbaljata għall-immigrazzjoni u politika refugġati li inna nsegwa li xirin ta' snin issa. L-Unjoni Ewropea ħassitakom dal żmien twil wisq b'dan ir-regolament ta' Dublin li prova jillimita il-kwistjoni għal pajjiżi tal-frontiera dawk li jinsabu fuq il-periferija tal-Ewropa u li kiku ma skantajniex u dimxeni ta' bastimenti jerqu fil-Mediterran konna inżommu l-affarijiet kif inuma vizavi il problemi fil-Mediterran. Għal daqstant, mhux faċli li f'dan l-istadju nibdlu il-mod taħsib eh, tagħna u eh, naħseb l-Unjoni Ewropea hija b'saħħitha biżejjed sabiex tagħmel dan li kieku nippruvaw eh, namlu sforzi akbar huwa ġust sur Juncker li saru deċiżjoni biex isiru iktar sabiex insolvu l-problema u ntejbu s-sitwazzjoni għal rifuġġati fit-Turkija u pajjiżi ġilin preżeġrin ta' Sirja ma naħseb li huwa żbaljat u dan huwa zbal qadim illi fil-ġirja tagħna sabiex nirnexxu tal-linja ta ruħek ma' persuna li f'pajjiżu qed jagħmel affarijiet tal-biża' qed nitkellem hawnhekk fuq Erdogan. Hemm grupp medjatiku kbir fit-Turkija li ġie okkupat mill-pulizija bħalissa u għod uh, attent x'tixtieq tagħmel vizavi Turkija. Naħseb il-summit tal-Balkani ta' tmim il-ġimgħa li għadda eh, ħalla l-front u nammettu u din hija kisba illi matul ir-rotta tal-Balkani għandna katastrofi umana u l-Unjoni Ewropea issa palissa hija responsabbli sabiex tiżgura illi nagħtu opportunità lin-nies għaliex pajjiżhom ġew infarka l-Unjoni Ewropea huwa spazju fejn huwa possibbli illi taħdem għal benefiċċju taċ-ċittadini. Xtaqt ngħid l-istess ħin illi jiena wkoll nemmen illi apparti nsolvu l-problemi serji mżon naħsbu wkoll fuq bidliet fuq medda twila ta' żmien. Ser niksbu minn flok Dublin politika ta' migrazzjoni u ta' refuġati fil-ġejjini kif se tkun fil-ġejjini u kif se nirranġaw il-frontieri tagħna b'tali mod illi mhux ninalqu u nimmilitarizzaw lil nafusna kif xi kultant tiġri taħt Frontex, imma niżguraw li valuri Ewropej drittijiet fundamentali eh, jingħataw priorità u li jkun hemm livell ta' ftuħ fil-bini ta' del politika ġdida tal-frontieri Ewropej. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi, Signora Harms. Għal-EFD, Isur Faraġ, il-krizi qed eh, toħnaq l-Unjoni Ewropea kriżi eżistenzjali u forsi għan nistaqsu nafusna x'inhi n-natura reali ta' dal proġett smajt ħafna llum dwar drittijiet imma xi ngħidu dwar drittijiet demokratiċi għaliex li qed naraw hija e Unjoni Ewropea aktar autoritarja illi taffeċ drittijiet demokratiċi u mbagħad toqgħod newwaħ kull darba li kunem hemm kriżi hija demokrazija nazzjonali li titlef rajna fl-2011. Il-Prim Ministru Taljan Berlusconi illi eh, instemma u raxettikum minn flokku eddu Prim Ministru Popat l-istess fil-Greċja fl-2011 Is-Sor Andreo eddet referendum fuq sobija fl-Unjoni Ewropea kien hemm kolb ta' statu minn flokku daħal popazz. Il-kriżi rajn erba' pajjiżi emmexxija minn iktar waħda b'saħħitha naħseb l-Ungerija li għamluha ċara illi huma ma rridux ikunu parti mis-sistema ta' kwotas u x'għamlu. L-Unjoni Ewropea qed ilhom ħalqhom u ġaluhom jaċċettaw xi ħaġa li ma rridux. Qatt ma ninsa nara s-sur Tsipras bil-qeda mekk faċċata tiegħi illi rebaħ l-elezzjoni ġenerali u għalulu l-manifestija kien aċċettabli u għandek tarmiħ barra mittija. U però dil-ġimma ġrat waħd isbaħ bil-Portugal ħadd ma tkellmet fuq, ħadd ma tkellem fuqha, imma dawk il ma jafux issa wara l-elezzjoni ġenerali hemm maġġoranza ta' xelluk bi pjan soċjalista l portugal u però l-President Sur Silva qed jirrifjuta illi daħħalhom fil-poter għax qed jgħidilhom intom kontra l-forzi Ewropej u il-minoranza konservattiva favur l-Unjoni Ewropea se tibqa' f'posta fil-poter. Din hi l-implementazzjoni moderna tal-dottrina Brezhnev dan u eżattament dak li ġara li l-pajizi li kienu jgħixu fl-Unjoni Sovjetika. Et ċara unek bil-Greċa l-Portugal u li pajjiż għandu drittijiet demokratiċi biss jekk huwa favur il-proġett, jekk le dawk id-drittijiet jittieħdulu. U forsi din mhux sorpriża kif is-Sur Juncker għalinna ftit ilu ma jistax u kien hemm mażla demokratika kontra trattati Ewropej. U l-Ministru Ġermaniż Schäuble għalinna li l-sent ma jiblu xejn. Hemm regoli għal dawk kollha li jemnu fid demokrazija il-Portugal għandu ikun eh, l-aħħar pass iwa twissija li dal-proġett sabiex iħares ilu nifsu jispiċċa jkisser dit individwali tal-bnedmin u tal-pajizi. Pajizi dejjem emmen f'demokrazija parlamentari. Tantu tant illi fl-axar sekli riskajna kollox sabiex nġildu għad-demokrazija parlamentari, mux bissa Renju Unit imma l-bqija tal-Europa u koll. U jina nemmen illi għallina l-koll li jemnu f'demokrazija demokrazija rrit nara nara implementat il- Irrit nara demokrazija implementata u il-referendum fil renju Unit joffri opportunità ta' dib dan il rigward Grazie. Blokarda sur Varax. Inti paragonajt situazzjoni ma' pajis fl-Europa, l-Portugal, li kien okkupat minn Salazar, naħseb inti, anzi, paragonajt ma' l-Unjoni Sovjetika, inti ma tafx ġifiri aħna nafu, ġibin eżempju fej Breġnev, fej ħaddieħor li kienet imexxi l-Unjoni Sovjetika kienet jiffaċċja riżultati tal-elezzjoni demokratiċi fir l-Unjoni Sovjetika, waħda mill-membri, minn pajjiżi membri tal-Unjoni Sovjetika. Well, actually, although I have to say I wasn't around at the time of the Hungarian uprising. Waqt il rewista fl-Ungerija ma konċadni nezisti, pero ġrat kene manka anka 68 fiċ-Ċekoslovakkja, ngħidlek xejn Brezhnev Jajt, meta forzi li mostili għas-soċjaliżmu jipruvaw jibidlu l izvilup ta' pajis soċjalista lejn kapitalizmu, mux biss tkun problema l-pajis konċernat imma problema komuni ta' tħassib għal pejzi kolla soċjalisti li trid tagħmel u li soċjalisti taqtaħħa barra minn flokt qed l-Unjoni Ewropea u perfettament l-affarijiet ipaċu ma' xulxin, grazzi. Da Wort jetzt für die ENF. Fissem. L-ENF, il signora de Graf. Il-Sur de Graf, nsi. President meta il ġemal l-oħra l kanċellir Ġermaniż żaret it-Turkija tat eh, aċċess lejn Europea Turkija sabiex iżommu l-immigrazzjoni. Dinna teddida demokrazija meta l ġermani t tiddeċidi għal ħattijħor L-Unjoni Europea qed issir inkorporata f'Imperu Ottoman li saħħa l interni hija tabu u l-Unjoni Ewropea tippreferi tbiħli l-anfusa lill-Ankara drittijiet tal-bniedem, Erdogan jattakka l-nisu stess, ma l isis jiprojbixxi demokrazija fit-Turkija u joħna eh, il-libertà tal-espressjoni u joħloq violenza fl-1913 meta torok ġew mkeċija mill-Balkani u ntemmet it-batija tal-Kristjani U dim dan kollu l-Unjoni Ewropea qed terġa' ġib lura l-arloġġ. In-nisa huma ta' tini klassi, il-dissidenti politiċi perseguitati, meta Merkel tajt li Islam għandu posto fl-Ewropa tkun qed tiġħad valuri umanitarji u kristjani ta' kristendom u tkun qed tkun kompliċi fl-abbuż li qed isir fiċ-ċentri ta' detenzjonijiet bistupri u violenza fuq il-Kristjani fuq eh, skala kbira. Dan ser jiġri f'kull raħal u belt. L-Islam e jimxi. L-Islam irrit jieħu il-ponent taħt id-dejħ. Għanna nwaqfu l-invażjoni nagħlqu l-frontieri u Turkija qatt m'għandha sieħab fl-Unjoni Ewropea tagħna. Spricht jetzt die fraktionslose Abgeordnete. Grazie. Fissem il-gruppi mux għanniljati il-Sinjura Diane Dodds. Grazzi, Sinjur President. Fid-dawla dibattitu tal-lum nittama illi dak li smajna ikun approċċ iktar realistiku għal kwistjonijiet qed jiffaċċaw l-Istati membri meta jiġu biex jindirizzaw l-influssi ta' immigranti lejn l-Ewropa. Nifem illi ħafna minn dawk li ġejjin qed jaħarbu minn persekuzzjoni ma wisq nibża il-risposta immedjata ta' ċertu pajjiżi setat tefat iktar nies vulnerabbli fidejn eh, sfruttament minn gangs kriminali. Il-President Tusk kien tifokajt fuq eh, li nsaħħu l-frontieri u għat illi għal-kem f'temiet ma' pajzi terzi ma' possibli lebda pajzi terz ma' jista' jieħu postna fil-ħarsin tal-frontieri esterni tagħna. President Juncker, inti indikajt illi mżon nwaqfu l-influss bla kontroll ta' persuni dan u proċess ikun appoġġaw, pero dan parzjalment jirrappreżenta risposta hemm bżonn stabilità fir-reġun u nipromovu politika sabiex inħeġġu tkabbir ekonomiku kollu jiena ninkwieta qudiem kummenti ta' ċertu mexxejja politiċi f'da dibattitu ta' dal-lodu. Nindirizza l sur Weber u eh, il rabja tiegħu ta' dal-lodu bifissem anka l-Kostituenti tijaw fil-Renju Unit. Aħna mhux pajjiż ta' estremisti, però nies il jifmu u tajna mandat lill-gvern tagħna illi jgħin fil-fatt aħna t-tieni l-ikbar donatur bilaterali ta' jnuna fil-dil kriżi ta' rifugġati fis-Sirja. U wieħed mill-ftit pajjiżi li qed jaħdmu sabiex nimxu lejn il-miri tagħna tal-millenju. Ija rukaza li mill-President tal-Konsell u kommissjoni dal-ħodu fil-waqt li smajna ħafna dwar ir-rol tal-pajizi Ewropej u ħtieġa għal iktar finanzjament minn dal-pajizi xorta injorajtu il-kontribuzzjoni potenzjali mill-pajzi tal-golf sabiex insolvu dis situazzjoni diffiċli wasal iż-żmien illi niżguraw illi dal-pajjiżi wkoll jerfgħu responsabiltajiet tagħhom, jerfgħu responsabilità morali tagħhom sabiex huma wkoll jagħmlu l-parti tagħhom mal-bqija tagħna. Grazzi. Das Wort hat jetzt für die EVP Herr Reul. Fissem il-PPE l-Onorevoli Reul. jetzt Präsident, kollegi. Il-kwestjoni tar rifugġati tirrappreżenta problema kbira fuq dan m'hemmx dubju. Minn sbieħ il-jum sa filgħaxija nisimgħu fuq kemm din hija komplikata, naraw eh, wieħed iwaħħal fl-ieħor, minnu responsabbli, uħut jajdu nax sar bil-passat, mbagħad konna Komissjoni Kunsill jaħdmu fuq passi tangibli mbaċi ġri xej fl-aħħar mill-aħħar. Dannu li qed jinkwieta lin-nies huwa xogħolna illi insolvu l-problemi u mhix niddiskutuhom biss, mhux biss nitkellmu fil-vojt il nies ikoll attituni differenti jekk tara l-politikanti jieħdu azzjoni jekk jaraw il-problemi tiġu solvuti, jaraw passi jittieħdu. Dinija xi ħaġa li tolqot smoħrajn ukoll mhux biss il-kwistjoni ta' refugġati jekk eh, naraw azzjoni u problemi solvuti mill mela allura inkunu nistaw naraw inqas problemi fuq livell Ewropew. Issa binna fuq passi tenġabli nar il-ħat, rajna laqa, ippjanata fejn daw kolla eh, du madwar il-mejda, ma tendix kullħat, kien hemm xinu qasijiet, mux id-deċizjoniet kolla eh, naħseb se jirnexxu, pero binna fuq azzjoni tangibli sabiex nejnu lil popli faċċjaw il-problemi li għadhom għoddimom. Appell il-Konsil Kommissjoni, il-Konsil għandu l-ikbar responsabilta unek, najdilkom issa eh, erfaw responsabilta għatu finanzjament, għatu setat l istati membri u zguraw illi il-Gwardjani Frontex jihdu azzjoni li jkunu jistaw jimplementaw dal-pjan. Grazzi ħafna. Dan kien l-ewwel pass u hemm bżonn issa nieħdu t-tieni pass u nirnexxu. Grazzi. Dragi colegi, e, Grazzi. Kuventu kollegi Fajon. Qabel ma nadi għal kollega, jina xtaqt namel appell. keġobkom rispettaw il-ħinijiet e, tal-allokata likom għax edin blura sew il-vot irid isir u għalissa sissa mistednin tagħna sur President Tusk u sur Juncker jridu jitkellmu wkoll. Partijak jekk il-vot mu jistax ma jsirx u allura fit-tlieta mbagħad għandna programm ieħor, pontu ieħor fil-programm, ġifieri għandi appell illi intom iżommu mal-ħin allokat għalikom. Hvala, predsedujoči. Spoštovani plenum, bila sem v sprejemnih centrih. Mela, jina zort ċentru eh, ta' detenzjoni fuq frontiera Slovena, rajt eluf eh, ta' refugġati għajjenin, ħarsu lej filmati dawn huma nies, minn huma però dawk illi iwasluhom fuq il-xmara bil-lejl, il-Kroazja, mhix obbligata tirrispetta drittijiet drittijiet tal-bnedmin. Meta nitkellmu fuq tolleranza u solidarjetà, nitilfu kredibilità kull meta nitkellem mal kostituenza slovena kiġri li kostituenza sloveni tiegħi, dan kollha jemmina kredibilità tiegħi li tibgħat refugġati f'postijiet mhux identifikati mhux aċċettabbli kena 80.000 persuna fl-aħħar artijem li daħlu fi Slovenja, daqs kieku kellek 3.0 miljoni fil-Germania. Il-Slovenja se tkun imġela tinżel għal-kopteja u se jkonna kaossiħ. U se jkonna u kol minħabba dan intolleranza u ksenofobija. Jena nissuġġerixxi li dawk li ma jixtiqux jieħdu deċiżjonijiet jgħatu responsabilta il dawk li għandhom qalb sens komun. Uh, <clears throat> thank you, ladies and gentlemen, uh, the numbers. Signori, il-numri huma importanti. Imma n-numri mhumiex bilanċati, mhux qed għom sew. Seba meta migrant suppost wasru fl-Ewropa uh, dis-sena, imma mbagħad qalulna wkoll illi 800,000 ruħ ġew Ġermanja u li kuljum ħames telef ruħ jaqsmu il-frontiera tal-Awstrija mbagħad għandek il-pajjiż tal-Balkani, pajjiżi tal-Mediterran u m'hemmx għalfejn tkun xi matematiku biex tkun taf li l-ewwel numru 700,000 Allora mhux tajjeb u għandu jkun iktar minn hekk. Il-Kanċellira Merkel qalet illi din is-sala illi fis-snin li ġejjin xi 60 miljun ruħ probabilment se jitilqu minn djarhom. Fiż-żoni imqalba turbulenti biex ifittxu ħajja band oħra. U s-sutus qal dak li aħna dejna minnu illum jista' jista' jitqabel mal-migrazzjoni l-kbira tal-ġinus minn żmien preistoriku. Jekk minn l-inqas terz minn dawk is-60 miljun ħajjiġu fl-Ewropa fis-snin li ġejjin ħajkonna pajjiż ġdid ta' daqs medju fit-territorju tagħna. Ġifiri x'konklużjonijiet nistgħu niġbru minn dawn in-numri? L-ewwel net billi nevitaw il-problema tan-numri, il-politikanti qegħdin jaħbu kemm iserja biċċa. U t ħaġa, strumenti li qegħdin jiġu proposti mill-Unjoni Ewropea mhumiex bissejjed. U t-tielet ħaġa, Jina qed għandi din il-sensazzjoni xej sabiħa li jistarat jużaw dawn il-numri biex jużaw ċertu seta fuq stati membri tal-Unjoni Ewropea milli jużawha biex jelbu wieħed mill-ikbar sfidi li għatrat l-Ewropa mitmim id-tieni għora dinija. Allura din l-istrateġija ehm, fallit u ma tantx hija xi konsolazzjoni kbira ta' x'għandu fid-destin tagħna il-ġejjini. Grazzjoni vide prej. Sur President, għabel u kollox nishtiq ningrazzja Sur President tal-Kommissjoni biex għal dawn il-mizuri kolla li ġew provati. Għal dawk li palkom naraw dawn il-stampi tal-biza ta' tfal nisa xjuħ li għedin jaqsmu um, il-libħra tagħna hija ovvja hija xi ħaġa eh, kriżi umanitarja. Il-frontiera hija frontiera komuni. U allura trid tiġi ġestita bħala ħaġa komuni. Min bħal dawk li qalu li Frontex biex stat attwali tagħhom huwa strument adekwat biex jagħmel dan għandu raġun Frontex. Bħalissa però huwa mamul minn eh, esperti, minn bastimenti, imma aħna ma ristawx nejdu illi huwa dak li jsolvi kollox. E, ħna irridu nirvedu r-rwol ta' Fantex biex ikonnem proċeduri Ewropej komuni bażi ta' operazzjoni komuni. Irridu konnem kooperazzjoni ma' pajzi ta' transitu ta' Turkija. Jina naqbel, iżda e, Sir Erdogan, e, fil-skuza tijaw li t-ġilda kon terroristu biex jibombardja it-torok, fisem il-Stat Islamiku u għal dawk li ma qed jagħmlu fuq industrija tal-traffikanti huwa qed hija xi ħaġa riskjuża Hemm ir-regoli li qed jitħares u President għal minnaħa ta' Turkija il-kontraparti l-Unjoni Ewropea ma jistax li fikun sempliciment xi ħaġa ta' teorija fl-arja ma sax mhux strutturali. Albiol Gusman un minut. Gracias la policía eslovena empleando gases e, l-użu tal-gas ta' dmu kontra r-refugjati juri gvern liberali għandek fi Slovenja. Fl-Ungerija mbagħad għandek partit fis seta li għandu xaqsam li IPP juża l-klieb u mezzi oħrajn ta' armi fil-frontieri tagħhom. Fi 17 Ottubru il-Polizija Bulgara sparaw u qatlu ċittadin Pakistani fil frontira tagħhom iżda ma dak li wkoll jħaddan il-mod kif l-Europa titratta l-Europa, l-Europa titratta l-migranti, mod kif Repubblika Ċeka edha tamillom it-timbri fuq ħidejhom u daħalhom ek dak li tista' tsejħilhom kampi ta' konċentrament. Aħna suppost qed inħarsu drittijiet tal-bniedem minn dak li qegħdin naraw huwa nuqqas ta' rispett kbira drittijiet tal-bniedem aħna irridu naċċertaw illi il-gruppi politiċi differenti ikkeċċu il-partiti illi qegħdin jiksru ġittijiet tal-bnedem sur Patella, sur Weber il-gruppi tiegħek il-membri tal-partiti tiegħek qegħdin jiminaw is-solidarjetà u jirridu drittijiet tal bidem Grazzi. Nerveri Keller. Għanna blue card. Taċċettaw blue card? Sur Peterle. Grazzi. Ekkoli nirreġixxi għal dan il-ajdut pretenzjuż tal-kollega tal tiegħi Slovenja. Kiku inti kif tireġixxi li kieku għandek sitwazzjoni ta' konflitt bejn l-immigranti nfushom. Kienna nagħmluha di di aħna biex dan ma jkomplix jinfirex xi ħaġa qar il-Pulizija ta' Slovenja irreġixxu b'mod responsabbli. Jiena nemmen li jekk aħna rridu nkunu responsabbli nridu nħarsu ġittijiet tal-bnida, mux naqoddu zaw gassad muħ fuq dawk li qegħdin jaħarbu mill prosekuzzjoni u il-barberita. Da mhuwiex il-mod kif inti tirrispetta drittijiet tal bniedem Kella run minut. Onorevoli Keller minuta. Grazzi. Fil-fat u mod mux ta' sotu, ma stax ngħid li jiena dizapuntata minn dak li ħarreċ minn il-ħadd kontra Sur Schulz jew xi oħrajn għax fl-aħħar mill-aħħar il kapieta ta' Satanzi għarfu li għandna kriżi umanitarja d-dimna, E ovvja li r-rifuġjat indob bżonn kien ilma ikel u l-affart li semmew sur Junker, imma ovvjament tal-darba dan daħanjet il-konklużjonijiet, ġrien it-tamaw li dawn l-affart li fl-axar ser taw. U jina kontenta li il-Konvenzjoni ta' Ġenevra li nkonfunu konformi ma liġi tal-Unjoni Ewropea ġi imsaħħa. Imma ma nafx esattament kif dan ħat rikonċilja ma li sibat lura n-nies l-Afganistan għaliex dawn ir u huma magħrufa bħala rifugġati fl-Unjoni Ewropea kważi jilħu treċħol e, ta' 75% li jkunu ġibli. E, Allura e, dan mhuwiex post sikur. Allura il summit żgħir fuq nhar il-ħadd il-, ndirizzax il- kustjonijiet kruċjali tas-sistema ġusta għal istati membri, għal rifuġjati, għall aċċess legali, dawn huma affarijiet li jridu nindirizzaw u mhux xi kustjonijiet ta' Ewropa Fortizza li hemm m'għandux sens. Grazzi Sur Paksas. Sur President, tlet kollegi fid-dawl tas-summit l-ewwel net Fl-aħħar kien hemm konċezzjoni illi l-Ewropa ma ħarsitx il-frontieri esterni tagħha u l-deċiżjoni ttieħdet, illi l-miżuri saru sabiex jaċċertaw li dawn l-affarijiet jistgħu jseħħu. Tin in-net ħajkun hemm 10 biljun euro li ħajkunu disponibbli mill-Kunsill għal pajjiżi tal-Afrika u l-Asja fit-tama illi dan ser iwaqqaf l-flus tal-migranti. Dawn huwa inġenwu ħafna bħala ħsieb. Aħna għanna bżon tisteba li t-permetti biss li frontieri jinfetħu biss għal persuni li għedin jaħarbu minn zona ta' gwerra. U dawn id-deċizjonijiet dwar l-akkomodazzjoni u l-akkoljenza ta' dawn il rifuġġetti minn xi stati membri u xi gvernijiet tagħhom għandu kol jiġi ċarat. Minn sax naqwajnejna l-fat il-situazzjoni hija differenti minn dak li tidher. E, waqt aħna qegħdin ħarsu lejn il-flussi migratorji mod naraw mod simplifikat. Kien ġi ddikjarat li l kandest li l-migranti hija rikkezza eccezzjonali imma kellhom jitolbu ċertu abitanti biex jitċaqalqu minħabba li kemm imbagħad migranti aggressivi violenti u dik hija il-realtà ta' anarkija migratorja mingħajr ma jkollok sistema responsabbli tal-Unjoni Ewropea u gvernijiet illi baxxu rashom mingħajr ma jħarsu għax ma jridux iħarsu il-frontieri tagħhom sew Is-sitwazzjoni di sa meta Franza ma ħajbiddel xejn għaliex ħajkun hemm min jinsisti fuq il-tisħiħ tal-protezzjoni ta' migranti u mhux tal-frontieri li konna dan huwa responsabbli aħna rridu nistospendu mal-ewwel ix-Schengen u insaħu eh, il-kontrolli tal-frontieri nazzjonali sabiex il-migranti jimpoġġuhom iċ torri attenzjoni biex imbagħad inkeċċuhom mill-aktar fit lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom. Dan huwa messaġġ ċar lejn il-migranti illi ma jistgħux jiġu hawnhekk. Idejos un minut. Grazie signora Presidente. Οι αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 15 Οκτωβρίου είναι αποτέλεσμα του πανικού που έχει καταλάβει τους ηγέτες των χωρών της Ευρώπης από την αθρώα και ξαφνική. Il-riżultat tal-paniku illi ħakkem il-mexxejja tal-Ewropa minħabba l-influss enormi eh, tal-migranti l-unika ħagġa li għamlet is-summit, is-summit kien li li saħħaħ il-rol tat Turkija li fil-verità huwa responsabbli għal problema tal-migrazzjoni li marret għall-lar mil li l-Unjoni Ewropea għalet Turkija, inti kandidat, inti ma tilħax il-kriterja ta' Kopenhagen, Miflok għalulom intom tridu tilħu l-obligi ta'kom, dak li għedin jgħamlu huwa qed jippermettu l-eluf ta' migranti illegali illi isibu mezz kif jitlu fil-Greċja u fl-istess waqt permezz ta' kanċelir Merkel edin joffrulhom 3 biljun euro l-Turkija anki għalkemm laqas biss kien kontent biha kien kontenti biha daw ridu iktar. Ridu darbtejn dak l-ammont. Eh, Sur Grizeb, grazzi jina naqbel ma dak li qed s Sur Tusk. Il-migrazzjoni hija xi ħaġa li qed inbidel Eh, biddel l-Unjoni Ewropea u il-bilanċ intern tal-poter fl-Unjoni Ewropea u x-xena politika fl-istati membri politiċi. Jekk il- jekk il-kalkoli tagħna huma tajbin, l-ammont speċifiku huwa relevanti. U dak l-importanti, li biċċajja li għandek sfida eżistenzjali għal pajjiżi kollha. Jina nħoss illi importanti illi aħna binna illi aħna irridu nnejnu il-migranti eh, mill-lajn tal-problema. Eh, u eh, tajjeb li ħafna minn deċiżjonijiet ta' dan it-tip ittieħdu għal dan il-lani ħaġa tajba illi aħna qbilna wkoll illi il-priorità ħatkun illi inħarsu il-frontieri tagħna. Ma nistawx nejnu l-dawk li diġa għedin fl-Unjoni Ewropea jekk il-frontieri tagħna u ma jisom sponza. U għaliex dan huwa fattur li qed jiġbet in-nies lejna minn nies li pereżempju ġejjin mis-Sirja pereżempju. Aħna konna binna illi natu għajnuna ta' biljon euro l-immigranti fil-vant nofsani. Mhuwiex biżej, huwa da' probabbli lek aħna u kol irridu nejnu Turkija, il-Turkija diġa jidġa eh, din iżommu xi żewġ miljonu nofs rifugġat. Jekk nejnu Turkija, forsi Turkija jkun jistgħu waqfu l-pressjoni migratorji li aħna qed inħossu bħalissa aħna forsi nittamaw illi naraw li situazzjoni fis sirja tmur l aħjar ħanamlu l-almutana biex namlu l-bicċa tagħna u nikkoperaw sabiex niġildu kontra il-kriżi internazzjonali. Isur Fleckenstein, ne, blue card, skużani. Em, eh, inti semmejt numri, eh, li hemm xi numri fl-arja, ma, ma semmejtx numri u ċifri speċifiċi, inti għandek xi ċifri speċifiċi? Kemm hemm fil-verità dawk li huma eligibbli għall-azil u kemm huma dawk li jridu dibatu lura id-dar? Eżis kollega, jina ma semmejċ grupp speċifiku fuq eżattament kemm hemm rifuġati jew kemm minnhom huma migranti ekonomiċi, iżda dan jeħtieġ eh, ċertu analiżi fil-fond li kiku kellna sistema normali reġistrazzjoni tal-migranti eh, kiku tkun tajjeb. Aħna kull ma nafu huwa issa li hemm 700,000 ruħ sa' Settembru ta' din is-sena imma kull analiżi li titisseħ xorta bata titisseħ. U il-rappresentanti tal-Konsil tal-Komissjoni però diġa qalu illi aħna neħtieġu għajnuna ta' esperti illi jgħinuna illi huma il-migranti. Sur Fleckenstein, President kollegi. Jien ma rridx noqgħod nitkellem fuq il qalli li kellhom il- um, uh, kapjiet ta' stati, xaħġa tal-ħagġeb kif narawa pala suċċessi fil-verita, imma nishtiq ringrazzja Sir Timmermans u kol u ma kien involut fin negozjati ma' Turkija naħseb li dawn jisoqilhom it-tifħira għaliex dawn eh, ilhom jippruvaw eh, isolvu dil problema għal żmien twil. U kienu qed jipprovdaw daħlu s fisseħu kol, il-miżuri meħtieġa biex dan iseħ u biex ngħinu rifugġati u nejnu minn dawk il ħaj jilqawhom. Iżda ma rridux sempliċiment narmu l-valuri dan ir-rigward għaliex aħna rridu narfu wkoll il il-moralità mista solvi problemi. Waħida. Mżewġ affarijiet jiena nitlob minn għandek. L-ewwel net li aħna rridu nippruvaw naħdmu mal-Istati Uniti u l-Iran u r-Russja biex jippruvaw itemmu l-gwerra fis-Sirja u dan jista' jseħħ biss jekk aħna pragmatiċi fl-approċċ tagħna. Sur Marias. President Juncker, ħames tiem il-ġimgħa li għaddiet minkejja l-maltempati, il-gżira tal esbos rċivew eh, eluf ta' rifuġati ġodda Minkej l-fat li l-popolo tal-gżira huwa biss ta' 70,000-80,000 ruħ kollox meta tqabel dan mal-poplu tal-pajjiż u il-perċentwali li nħarġu mill konsil Ewropew, aħna issa għandna perċentwal ħafna ikbar milli dak li konna qbilna fuqu fit-tabella ta' ridistribuzzjoni. U dan fi żmien meta memorandum tant eh, laqat pajjiż mod ibes. Ma nistgħux aħna insiru favela enormi għall-immigranti u rifugġati. Din hija xi ħaġa tistgħu tista' tifhmuha. Sur Juncker tista' tifhmuha. Li intom biex jitħarsu il-frontieri tal-baħar u għall-awtoritajiet sovran tal-Greċja u ħadd iktar. Aħna rridu nwaqfu li nakkomodaw it-Turkija għaliex qed li tolleraw il-networks ta' traffikanti daw. Grazzi, Sur Juncker, grazzi tal-li għamil din il-laqa nar il-ħat, kien tut li ħafna, jien ma tanċa ġobni, oġobni t-ton tijak ta' tmaqdir fuq il-kapijiet ta' stat tul il-rotta tal-Balkani tal-Ponent, inti titkun, jekk għat maqdar titmaqdar il-kulħat. il meċet dawk il-pajjiżi edin jitrattaw problema ta' 100% li qed jaqbess il-kapacitajiet tiegħu, għalek kienu qegħdin qegħdin kremi tensjoni. Pajjiż jieju huwa pajjiż zaħir fil-rotta tal-Balkani tal-Punent, il-rotta illi tiħdet minn iktar minn 10,000 rifugġat u migrant. Aħna issa l-lum kolla edni naqbdu dik il-rotta, aħna l-koll aħna qegħdin ħabtu wiċċna problema li mhix kazata minn natura jew d-destin imma minħabba deċiżjonijiet katastrofiċi li saru minnaħa ta' politikanti il-masses tan-nies li ġejjin minn dawn il-pajjiżi eh, li qegħdin fi sitwazzjoni eh, sfortunata eh, ġejjin hawnhekk bħalma kienu jagħmlu fil-modi. Fil-modi konna aħna nirċettaw anki persuni differenti minn sfonti differenti twem differenti reġjuni differenti, ma llum l-Ewropa hija differenti. Aħna l-kol għandna nżommu mal-valuri tagħha u abbażi ta' dawn il-valuri jridu nreaġixxu mhux biss l-Unjoni Ewropea imma pajjiżi individwali, NGOs, u ta' umanitarji biex naġissu għas solidarjetà tolleranza u soluzzjonijiet politiċi għal problemi fil-vant nofsani, inkluż il-partijiet kollha interessati. Grazzi. Sur Virgil. Aħna rajna tewmin, rajna postponiment, jgħid sur Papa Demolus li jeħtieġ li jkun hemm approċċ li huwa umanitarju fl-approċċ tiegħu biex nkomplu nagħmlu tajjeb għal dan l-influss ta' migranti. Jekk le ħajjeddet l-unifikazzjoni tal-Ewropa kollha kemm min. Rajna u koll li għandek sentimenti razzisti, xenofobiċi, eh, dawn kollha ġeġaw feġġew u pajis ma jistax jikampa wahdu u qed iġor il-pis il-kbar pis ma jistax ikun li jsir ċimiterju għal rwieħ eh, ġejjin kull kull jum, kemm ħandumu sejrinek naraw dawn l-imwiet u doblin, meta ħana mendaw, meta ħana naraw inizjattivi li jwaslu għal paċi biex eh, ikun hemm il-tmim tal-konflitt fis-Sirja, meta jkun hemm il-patta stabilta li tintuża għal dawn il-pajjiżi, għal dawn l-għanijiet. Sinjor Lunaċek, grazzi, sinjuri. Is-Sur Juncker, Kummissarju President, ngħid li ħaġa tajba illi aħna kena laqa tal mexejja nar il-ħat. Il-ġejjini tal-Ewropa qiegħed iħollu jorbot fuq il-dawk ir-responsabbli jieħdu deċiżjonijiet illi eh, jikoperaw mhux jiġġidu kontra xulxin. Sur Juncker, għandek raġun dan għandu jkun id-default ġifiri għandu jkun ċaħġa automatika pala proċedura. Għanna naħnu ma' pajjiżi li għadhom mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea li aħna qegħdin jħabdu uċna ma' persuni li qegħdin jaħarbu il-bombi. Ma' nħajja tan-nies. Importanti naraw l-impenni eh, u l-allokazzjonijiet li jkunu fis-seħ u jridu jkun hemm distribuzzjoni ġusta ta' tal-rifuġjati madwar stati membri kollha, surtu skinti tagħmel pressjoni fuq il-membri tal-Kunsill biex tara li dawn jżommu mal impenni tagħhom sistemi ta' għażil komuni li ħajkun neċessarju sabiex aħna ma jkollniex ġliet bejn il-parċipanti differenti. Grazzi Sur Castaldo. Jiena kontet naħseb fuq il-rotta tal-Balkani tal-Punent, il-riskju tal-kroll ta' Schengen minħabba dawn is-soluzzjonijiet, l-influssi gbar ta' persuni disprati u il-distribuzzjoni ta' inqas nies milli qegħdin jitlu fi Kroazja huma konklużjonijiet illi jitkelmu dwar ġestjoni integrali ta' il frontira bħala Frontex ġid, bħala frontira wieħed, bħala zarmament ta' zarmar ta' dawn il-traffikar tal-bniedem. E, imma dawn huma passi żgħar, imma meta meta għandek ħajkollok għazil dan il-għażil komuni sistema tal-azil komuni li għall-Europa, meta ħan irranġaw il-Dublin, meta ħajven ta' sew bidlu direzzjoni tal-politika ta' nafra afrika u s-Sirja. Hemm biss linja u aħda żgħira fuq dawk isforzi konkreti ta' veru li qegħdin jittrabtaw il- kawzi u fl-eruq tal-problema fil-pajizi. Xe jkunu dawn il-sforzi ma nafux. Kolħat eh, għoti faħħar l-Erdogan reġim tijaw isu laħjar ħabib tijaw biex nfakru l donazzjonijiet ma kinnux għaxe, iżda ma kif għal Verhofstadt. Eh, da muwiex eh, il-gruppi politiċa li sema Weber problema hija l-eżistenza ta' partit wieħed Ewropew tal-gwerra, tal-istrottament u konkurenza tal-neħija ta' demokrazija u Mant li li waqt l-Europa qed diskutu u l-Afrika qegħdin jiġu bombardjati u u aħna qed nbatu. Iġi interromp. Waarde kollegas, hu eh, ver kan het cynisme om zich heen grijpen, Jean? Mela. Is-sur animals, il cynisme sefiħe wassanna. Mela, il-politika tal-immigrazzjoni kif qed ikollha impatt fuq l-opinjoni pubblika ma nistax nibqgħu ma nistax nibqgħu sejrin hekk le. M'hemm ebda mod ta' kif tkun tista' turi, tkun se tispjega liċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi l-Unjoni l-opinjoni tagħhom tinjora l demokrazija m'għandix taqsam xejn mal-Unjoni Ewropea tużaw biss il-pozizjoni tagħkom biex tkomplu tgħinu li dawk l-organizzazzjonijiet li qed jigwadanjaw mill-immigrazzjoni u tkollhom impatt fuq l-Unjoni Ewropea biha. Istajn sostituzzjoni tal-ċittadini tal-Ewropa li l-opinjoni tagħhom m'għadix importanti jena raw xinu jiġri pereżempju f'ġewwa portugal id-demokrazija fl-Ewropa hija rappreżentata suppost bil-politika tagħkom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 issa hemm żoni ta' konċentrament illi qegħdin nżommu fihom dawn l-immigranti żona parti previżjoni tal-Konvenzjoni ta' Dublin. Se naraw, se naraw ir-ritorn ħajntbatu lura f'dawn il-pajjiżi fejn għatem il-ġlieta d-dej, il-ġlieta illi inbeda minħabba l-intervent ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stati membri edin naraw in-nies trattati bħal donnom naċ jinġarru minn banda l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Irridu naħdmu għal ġit tal-refuġjati u mux inċedu għal talbiet tal-monopoli u il-kapitalizmu. Grazzi. Monsieur le Président, Sur President. Imma jridu niqfu għawnek. Din il-kontradizzjoni tagħna l-ukprokrazija tagħna jridu niqfu għaw. Iħna jekk nitalmu minn lezzjonijiet tal-eżodu migratorju li ħabbat mal bibintana ma' mela l-ewwel lezzjoni l-Unjoni ma nix kapaċi li tabat wiċ ma dawn il problema ta' kriżi minħabba l-gvernanza. Aħna jridu dipruvaw fl-2040 biex nwaqfu il-klima, bidla fil-klima t-nafu għalla jbirek namlu, ma mbagħad biex naraw sa namlu bil-eluf ta' miet ta' persuni rifugġati f'pajjiżna ma nsibulhom kien ma nafux namlu, kajos ħieħ ħaġa oħra, problemi tal-flejjes, għal kol, ukoll, inqogħdu nwedu mit biljun euro biex il-klima nbidlu, il-klima nġidu konċa bidla fil-klima aħna l-aħjar. Imma mbagħad biex nbagħtu darba minn nies biex jaħarsu l-frunti rabda waħda manni il-mezzi u l-flejjes. Aħna ħana dotaw budget komunitarju tal-2006 mod li huwa insuffiċenti. Imma l europa kuħat jaqbel kieku, imma ħadd ma jitjati laq il-pajis, senjuri laqas il-pajis, foqra laq il-pajis, gbar laqas il-pajis zar. Tidet lezzjoni. Ipokrazija, politika, fil-pajizi kolla, fuq livelli kolla u pratikament fil-gruppi kolla tana. Ija, ija għedin u l valuri tagħna mi oħrajn il-filosofija tal-dawl u l-lajċità u drittijiet universali u ħafna teoriju u reġenijiet u twamil. Iżda, fil-diskorsi kollha, fil-silenzju kollha, fil-vot min qed jiddefendi dawn il-valuri universali, qegħdin jitħallew fl-indifferenza in-nies, id-tfal, in-nisa li qegħdin ibatu mill-bart u mill-ġuħ għaliex dawn, mux bħalna dawn jiġu minn motiħor, jiġu minn motiħor. Ili, grazzi President Juncker, talli fakkartna ta' dawn it-tleta lezzjoni li tal-limna. blue cards. Grazzi, sur la, la massur għandek zawġ blue cards sul fatt. Zawġ blue cards. Iku dezbatere għandru kitsin. Nishtiq fil-fat inħedġek biex. Rodni xan nispiega li minħabba li waqajna da' stantura fl-iskeda pjana ta' tal-lum ma jistax naċċettaw iż-żewġ blue cards. Grazzi tal paċenzja ta'kom. Nifhem illi mhux ġusta ma ma jistax ikun Ressursi bħala minuta. L-Unjoni Ewropea hija assoċjazzjoni volontarja li stati membri impenjaw ruħhom għal sovranità u responsabilità komuni. Bosta stati membri dan jinsew u jmorru lura għal l-egoizmu nazjonalist Irridu niżguraw l refuġjati fl-Unjoni Ewropea għandhom aċċess aħjar għal kanali legali u trid tara l-applikazzjonijiet ta' żil b'mod individwali każ b'każ irdu naraw il-kapaċitajiet tal-qoħ nistgħu nirreġistraw biss lill-immigranti jekk fi spazju qasir għandna tqassim fost l-istati membri għandna l-element tal-integrazzjoni irdu ntejbu situazzjoni għal rifuġġati fl-istati membri kollha qed tassazzjoni kolja kollha kwistjoni li rridu naraw minn din il-perspettiva da' stanza. Il-egoizmu nazzjonali mhix alternattiva l-istati membri li għadmu fl-imkien, onorevoli Steven. Minuta. Danko, thank Grazzi, Sur President. Il-rizultat tal-Mini Summit u li mit elf fil-fat post ħajn jimbnew għal dawn l-immigranti li għadejjem mirotta tal-Balkani. Issa ħajkun hemm organizzazzjoni ħjara għal dan il-flus, dak kollox. Il-Kommissjoni qed tipprova tara soluzzjoni għal medda l-qasira. Bekka, tres din il-proposta. Issa qegħdin naraw il-possibilità ta' pushbacks. il-modalitajiet l-arranġamenti prattiċi ma nistawx naraw esattament kif jimxu. Nofs miljon persuna daħlu fl-Ewropa fis-snin imudija issa għandna lit turkija li qegħdin jużaw din bħala mossa biex jikonvinċu l-Ewropa taċċettom bħala membri u nkella biex toqgħod ittihom il-flus l-Unjoni Ewropea ma tistax jew ma tridx tħares il-frontieri esterni tagħha għandna l-obbligu morali illi ma nibqgħux b'din il-frontiera miftuħa naċċettaw kulħadd l-onorevoli żuber minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Iktar mill-solidarieta Fis-summit rajna elementi oħrajn tal-politika Ewropea. Mela, intqal illi is-saħħa tal-pressjoni għandha taħdem kontra dawk li ma rridux. Iżda ngħidu li l-miżuri kollha għandhom jiġu mittieħda biex niggarantixxu illi dawn l-immigranti jizbatu l-ura ġifqedin najdu l-istess trattament tal-kriminali. U dan u dak li jiġi kritika ġewwa Repubblika Ċeka, x'differenza hemm f'dawn il-miżuri nafu eżattament xiġri. Iżda jeżistu każijiet fejn. Kien hemm anke attakki fuq id-dajes li jkunu qegħdin iġibu lill-migranti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 mhuwiex eh, den ta' ta' diskussjoni żura. L-Unjoni Ewropea mod partikolar ċertu stati membri jkomplu jaħdmu fuq il militarizzazzjoni tal-frontieri u id-dibax rosom għall autoritajiet autoritarji għandha musewa tal-arsat tisħiħ tal-proċess għalix il-traffikar ta' dawn il-migranti u mux et jamel mhux et jamel tajjeb għal montanis li jem bżon fuq livell militari biex nġildu kontra migrant il-qed jagħmel dawn l immigrazjonijiet u networks kriminali biex nevitaw il-dram um, din il drama aħna irridu nbidlu l-politika tagħna. Un minut. L-onorevoli Maħħa minuta. Dami a pánové, když slyším závěry rady a výroky mnohých poslanců zde, tak mě... Iva. Meta smajt l-istqarrijiet qed illi il-problema tal-Ewropa hija umanitarjanizmu fals. Dawk li appoġġaw it-tfarrik tal-reġimi tal-Libja u Sirja kontum ħasbin tal-ġit tal-poplu Libjan u Sirjan jew rridu toqgħodu turu lin-nies kemm intom l-estet iġildu dawn id-dittaturi. Intom interessati fil-benestri tal-immigranti, jew tidu turu l-umanità ta'kom. Il-konklużjoni tal-Kunsell għadin issemmu ir-rieda għal tisħiħ tal-frontieri esterni. Kienu l-membri parlamentari ta' dan il-parlament tal-parlament li votaw appuntu kontra dan il-trattament tal-frontieri u ma tamil sens li ħana nieħdu din il-pozizjoni li nisbu falsija tassew ta' problema jina. l-Onorevoli Vilimski għal minuta. Signori, l-immigrazzjoni tal l-immigranti mill ija sitwazzjoni fejn hemm bżonn internazzjonali għal komunità ta' stati membri li jaħdmu flimkien. Fit tipprovdi protezzjoni għal dawk li jeħtieġuha. Toħloq żoni siguri din hija responsabilità ta' komunità b'saħħitha. Iżda l-Unjoni Ewropea da tagħmel kontra. Għandek min qiegħed duru jaqat fil-vojt flok jew deċiżjonijiet u dan qed joħloq iżjed kaos il-kanċellier Merkel. Għandha ħtija f'dan u magħha anki l-kanċelliera Ġermaniża. Hemm bżon ta' nies li ġu trattati fil-pajzi ta' oriġini biex ma jkonniex dan il-fenomenu ta' immigrazzjoni l-Onorevole Gonzales Pons. Señor Presidente, es desesperante la lentitud con... President, aħna konna domna wis ma nibdu nitrattaw din il-problema da stand kbira l-kriżi tal-refuġjati Eda, sin krizi l-istituzzjonijiet li stati membri mhumiex jimplementaw il-miżuri tal-Kommissjoni aħna m'aħniex qegħdin naħdmu fuq politika komuni tal-azil. Aħna qegħdin infaslu frontieri interni ġodda flok inħarsu il-frontieri esterni aħna qegħdin nittamaw il-problemi tagħna jissolvew kosta kollox u qegħdin nilabu bil-ħtija kuħat jepponta subbajħa dwar dak li sar u dak li ma sarx. Għallastant, ma nafux jekk dan u xiseħ minħabba l-Unjoni Ewropea ix inkapaċi li solvi l problemi. Dan id-dew minn kollu. Ijat iwassal għall-euro xettiċizmu kif ukoll il-gżenofobija il-kriżi ta' refuġjati. Issa saret kriżi politika. Xin qed tipprova tagħmel l-Unjoni Ewropea? ħanħallu iżjed rifuġjati jiġu, iżda fl-istess waqt ma rridux li nivolvu ruħna fl-eruq tal- sors tal-immigrazzjoni dawn il-gwerer li qegħdin jħarbu minnhom l-immigranti. Sakemm nifmu il gwerer li qegħdin waslu ma dak li qed iwasslu għal l-immigrazzjoni sakemm nifmu il gwerra ta' Sirja hija gwerra tal-Ewropa mhux se nsolvu il-problemi tal-refuġjati, il-problemi illi għandha l-Unjoni Ewropea. Aħna edin iġildu l-istess gwerra ta' refugġati u dan irridu nifmuha. L-onorevoli Vajna Holzer għal-minuta, grazzi, Sur President. Jiena kontent li għandin l l Inizjattiva li jistħu il-rapporċ tagħna. Jiena kont f'ħafna punti tar-rotta tal-Balkani u rajt bosta n-nies għajenin. Għandek eżodu fluss kostanti maġġel ta' nies għaddejjin ta' kuljum. Irridu nikkalmaw dan il-fenomenu dan l-izvilupp, irridu nitrattaw il-pajjiżi ta' riġini b'tali mod li nkun nistgħu nagħmlu anke ġestjoni tajba tal-hotspots u nitrattaw il-kriżi bħarsien lejn id-drittijiet fundamentali. Ehm, domnul Skripek, un minut. Grazie, non l Skripek al minuta. Sor President, Waħda mill-prioritajiet ta' din il-kriżi hi l-protezzjoni tal-frontieri esterni. Eżempju ta' kooperazzjoni tajba f'dan il-qasam tista' tkun l-unitajiet li jidbatu ġewwa l-Ungerija. L-Ungerija għandha rwol importanti f'dan iżda l-appoġġ li Turkija kellu jasal ferm qabel l-Unjoni Ewropea ma tistax tmur lura mill-valuri tagħha. Turkija qiegħda titlob għal proċess ta' sħobija maġġel. U għanna ma nisawx però nilabu bir-regoli l-kondizjoni tal-kwalunkwe stat membru irrid jilħaq. Il-kanċellira Ġermaniża talbet għal sħobija privileġġjata u mhux sħobija fil-veru sens tal-kelma, tip ta' partenarjat, sħobija differenti Aħna rridu naraw kif jistgħu jintleħqu dawn il-kriterji ta' ħarsin ta' drittijiet. Grazzi l-Onorevoli Sakarafa għal minuta. Grazzi, President, ma nafx, ma nafx kemm il-Kummissjoni l kunsell jistgħu jibqgħu għaddejjin bid-dibattitu ta' kif sejrin jitrattaw il-kriżi umanitarja. Aħna qegħdin naraw dawn l-istampi fuq il-medja il medja u kanna l-mini summit il-ħadd huwa sol tal ta' għal eluf ta' nies li mietu u hija anke ġurnata kerament ta' ċivilizzazzjoni Ewropea l-Ġermanja issa qiegħda tipprova tbiddel in-nofsinhar tal-Ewropa mod partikolari Greċja f'kamp ta' konċentrament. Din hija logħba perikoluża li qiegħda tilab mat-Turkija ta' testabilizzazzjoni sar li tistabilizza l-proċess ta' tkabbir kif ukoll il-proċess demokratiku aħna qegħdin naraw illi s-sissien Ewropej qegħdin jiġu esposti fid-djufija tagħhom. Grazzi, non onorevoli Atkinson għal minuta xalluk ta' sorbetella lum kellimna, indirizzana u għalina li ħna virus. Emmin għal anke li huwa ħażin illi tħares interessi nazzjonali jina lekk intbat f'dan il-Parlament bekk il-poplu fil-Renju Unit ħajjivvota kontra l-Unjoni Ewropea li jafu illi il-ħarsien ta' drittijiet tal-Renju Unit mhux se jseħħ hawnhekk. mbagħad naraw dan il-raġel ġej mill-Lussemburgu ħadd ħadd mu jħabbat mal-bibin tal-Lussemburgu immur kale jiena. Il-numru tal-immigranti kale irdoppja għal 6,000 u dawn kollha jridu jitlu fir-Renju Unit, il-maġġoranza ta' dawn in-nies huma migranti ekonomiċi u mhux refuġjati. Apparentament traduzzjoni l-interpretazzjoni li franċiż ma' fitx. Ma jimpurtax. L-udjenza tija hija Ingliża qed jifmuni żgur, dawk li qegħdin jippruvaw jitħlu fit-tunnel fil-fatt huma ħafna irġiel żgħażagħ. Jiena kont fuq il-Eurostar u rajt ħafna immigranti li kienu bil-qiegħda fuq il-binarji, il-pulizija ma ħadhomx u ma waqfuhomx. U din hija problema bekk l-Ewropa se tisfa. Prokare eh, un blue card pentru dumneavoastră. Well, oh, no, I don't want to hold up this place anymore, so no, please carry on. We got votes to do. I never expect. Le, ma rrit naċċetta vot, ma rrit naċċetta blue card bizzet għandumu unċabsu għawnek, ma mxalfejn dumu iktar asħaq. Mr. Brock, the, the, the dialogue has been. Mr. Brock, il-dialogu kien bejn il-kollega tagħna u l-elettorat Ingliż. Għadda stant aħna ma nitrux fil-biċċa. Domna Gardini, do minute. L-Onorevoli Gardini, jek joġbok għandek zewċ minuti, grazzi sur President, jena nishtiq, pala eh, Taljana fakar l-Italja ma tantx semmiet l-lum, inta siet ċiftit. Ikolli nammetti illi il-tilwim tagħna u maħmerijiet u il-problema illi għanna u d-dimna jena sepp il nistanajt tassew li naqbel mal president Juncker lex il-rizorsi tagħna għandhom limitu u hija għal din ir-raġuni li s-solidarjetà għadha stant ukoll għandha limiti tagħha kaj li huwa ġost aħna rridu nelbu din dan il-fenomenu da stant urġenti, irridu nużaw dak kollu illi nistaw sabiex u dak li wedna. Min jgħid solidarjetà bla limitu minn jgħid frontieri siġillati ma nista' nelbu il-problema, ma nista' solvu l-kwistjoni u ħatitfarjak l-Ewropa din hija biss waħda mill-azzjonijiet li jeħtiġu jittieħdu. Hemm il-problema ġeopolitika jekk naraw ir-rotot, jekk naraw minn fejn jitilqu nifmu li rridu nistabilizzaw u rridu naħdmu sabiex l-immigranti jkunu jistgħu ikun jistgħu jgħixu f'pajjiżhom aħna rridu niżguraw assistenza u sigurtà aħna rridu nevitaw li jitbatlu reġjuni sħaħa illi jinsabu f'riskju ta' dezertifikazzjoni mhux mess minħabba l-kambjament klimatiku, iżda hemm anki nuqqas ta' kultura da' stantin nixtieq nerda nġiba hawnhekk bil-klim ta' Taljan ta' Pier Paolo Pozzolini illi fis-sittinijiet kien ta' sew profeta u tkellem dwar għaliet għajnieħ blu, għaliet għajnieħ blu sejrin jasal minn għal-ġirz u jasal bid-dajs ħajkollu eluf ta' nies waslu fi Krotone ġol Italja u bnadi oħrajn ħajkunu libsin e, ċraret. għanna diskrizzjoni ta' dak li għedin naraw il-lum u din ikitbet fis-sittinijiet. Għanna bżon ta' bidla dejjema u reali. Un minut. L-onorevoli Nidemula. Grazzi, President. Sbatax il-pont tal-rotta tal-Balkani huma riżultati importanti dan juri il Ewropa Komuni mibnija fuq solidarjetà tista' tkun ta' suċċess minkejja id-diffikultajiet minnaħa l-oħra. Politika mibnija fuq l-egoizmu u l-frontieri hija ta' falliment. Pass iżgħar jgħidu fil-fatt il-ħadd. jeħtieġ isir ferm iżjed minn operazzjonijiet fuq il-frontieri biex jinaxxina nintegraw lil dawn l-immigranti għandna bżonn ta' integrazzjoni u mhux assimilazzjoni sforzata. Irridu nagħmlu lil dawn in-nies l-ilsna u għal dan għanna bżon il-finanzjamenti. Ejja ma ux atmosfera ta' biza ejja nibnu politika ta' integrazzjoni l-kol flimkien. Sakemm l-Unjoni Ewropea m'għandix politika ta' integrazzjoni komuni ma nistgħux riżultati. Grazzi. Mulzumim. Eh, domna Gall. Grazzi l-Onorevoli Gall. Għalekur, kedves kollegak. Sur President, Onorevoli Membri, Din il-kriżi ta' immigrazzjoni staret eh, ħaġa normali fuq l-aġenda tagħna fl-istess ħin hemm pressjoni kbira fuq l-Ewropa u aħna maħniex deċiżi fuq ser nagħmlu. Għanna bżonn soluzzjonijiet innovattivi u eh, azzjoni responsabbli. Sabiex inkunu nistgħu nuru solidarjetà bl-azzjonijiet tagħna bl-emil tagħna sabiex eh, nejnu l-dawk li hemm bżonn hemm bżonn intemmu darba l dejjem il-politika ta' frontieri miftuħin u niftuħ bibin għal kulħadd. Hemm bżonn nitkellmu b'moċċar u nkunu onesti fuq ser nagħmlu. Dan is-summit wera illi eh, sa' kemm ma nidentifikawx il-azzjonijiet eh, immedjati ma nistgħux taw is-sitwazzjoni. Illum ir-rotta tal-Balkani hija eżempju ċar ta' dan Pero s-situazzjoni se tmur għallar. Wasal iż-żmien illi nammettu x'kienu l-problemi li huma minna wissu. Il-Prim Ministru Ungerijs eh, ġi akkużat meta qal li priorità li nħarsu l-frontier interni. Irridu nagħmlu differenza bej min irid tfittex l-azil u eh, immigranti ekonomiċi. Rridu nirreġistraw il-persuni kollha li jitlu ma stawx inċaqalqu minn posta għal ieħor, l-immigranti ma stawx jażlu għasfej ħaj applika għall azil ma nistawx nsolvu l-problema fl-Ewropa jekk ma nħarsux il-frontier esterni tagħna u jekk ma ngħinux lil min jeħtieġ. Nistgħu ngħidu iva jew però eh, bil-limitu s-sistema Schengen hekk biss tista' tiġi mħarsa jew waħda mill-ikbar kisbit tal-Ewropa. Hemm bżonn li ngħinu n-nies fil-kampi ta' refugġati fejn minjuni li qed jistennew illi imorru ra pajjiżhom. Għandna bżonn azzjoni responsabbli, dan irridu ċittadini, dan irrid stennew ċittadini il-konferenza tal-PPE propju tkellmet dwar dan. Duka a propos de ruta ke cineva me a spus ke această Grazzi, signora Gall. Jiena niftakar il-fatt, il nfakar anzi li għandna skeda illi ntużat minn min ta' kavjenna fis-seklu 17. Grazzi l-Onorevoli Garcia Perez. Azzjoni urġenti ma nafx eh, dan xi fisser għal ċertu nies hawn ġew, aħna konxi mill-ipokrizija li hawn, nitkellmu fuq solidarjetà, ċertu membri ta' dal-parlament jitkellmu fuq solidarjetà, membri li l-gvernijiet tagħhom qed eh, jagħmlu biċċa xogħol ħażina xarilu deċidejna fuq eh, tqassim ta' kwotas ta' refugġati mbagħad il-bira surra ħoj biex intikom eżempju ħabbar il-ħaddima ta' ċivili ta' ċivil se jkunu eh, involuti fil proġett u l-ewwel 50 refugġat bis-se jittieħdu. Dixi ċajta il-stampa li qed jagħti Orban fil-PPF Madrid ġi ingħata applaus meta ndirizza l konferenza f'Madrid kejja l-isqari tiegħu kontra refuġati u l-immigranti. Ejja ma nħbewx wara subajna qed nilabu bil-ħajja ta' mijiet teluf ta' persuni hawnhekk. L-Onorevoli Swikċa għal-minuta. Pala Kroata jina mħazba bis-sitwazzjoni u kif impaċċu flimkien l-egoizmi nazjonali u l-kwezzjoni Ewropea li tkellem fuq Assur Tusk. Kien tajjeb li kena laqana l-ħat fejn il-kapijiet tal-pajzi Balkani kollha kienu prezenti, dispeċini sur Junker Mexaw, pero e, eja ħasra li dal-pajizi ma organizzawx laqalijom għalix dal-pajizi u mamlin u tajb l-istituzzjoni t-organizzaw l-laqa. Jena naqbel li minn flok frontieri esterni, naħdu sib dawk esterni, naqbel ma' s-sur Gonzales li qal il-gwerra kontra Sira, gwerra kontra l-Unjoni Ewropea, sa' kemm ma nsolvux il-problemi eh, fil-sorsi tagħhom mhux ser nextru ndirsa problema tal-immigrazzjoni. Nappoġġa wkoll il-pjantazzjoni, nabżon bżonn l-appoġġ turkija għaliex l-aħħar mill-aħħar Minar dan, mus nkunu nistaw namministraw situazzjoni għanna kaos, xitwa ġejja u jekk ma nibdewx nimplementaw id-deċiżjonijiet adottati, l-Istati membri mus-sejr nixxilhom jagħmlu l-affarijiet waħedhom se jkollhom bżonn jimplementaw deċiżjonijiet inkella ħajkonna kawas sħiħ. Bħala politikanti aħna għandna responsabilità u dmir u ċittadini jistennew illi aħna nidirtaw il-problema. Nitlob il kulħadd sabiex jieħu da kollu biex serjetà u jaħseb fuq il-gravità tal-sitwazzjoni jekk il-proġett Ewropew jiġi distabilizzat. Sur Morajx. Mikrofon wasur Murajx, grazzi, President għanna nifmu fil-fat kemm gravi situazzjoni u importanti illi indipendentement mill-opinjoniet politiċi tagħna ma nċedux fuq dal proġett Ewropew u eh, risposta ġenwina minn ħatana sant il komissarju Avnopoulos u l-Kumitat Baġit se ta' għamana ftit minuti wara l-votazzjoni għaliex l-aħħar mill-aħħar hemm x'namlu hemm bżonn edwazzjoni namlu dak li uxira il-Kummissjon summit tal-Balkani ġew kritikati mal-kaos irid jintem u n-nies qiegħda tbati Issa la tibda x-xitwa raw iktar imwiet u dal-parlament se jitlob azzjoni. Imżon titiet azzjoni u dan ifisser li dal-parlament irid jagħmel xogħol wara li jispiċċaw it-taħdidiet, irridu nibdew naħdmu, irridu niksbu l-istrumenti finanzjari, irridu niżguraw li l-hotspots jaħdmu. L-interess tiegħi kummissarju li niżguraw li dal-hotspots u ċentru ta' detenzjon tal-qoħ jaħdmu jekk il-kondizjoni tal-azil ġew maħluqa fl-aħħar snin b'suċċess irridu nkomplu issa u hemm bżonn illi fil-ġmat li ġejjin fil iskomplu jaħdmu kif suppost. Grazzi. L-onorevoli kif Janis għal eh, minuta u nofs. Ο Συμβούλιο υπήρξε μια σημαντική συνάντηση. Υπήρξε... Grazie. Din kienet laqa Eh, interessanti summit tal-Balkani u ttieħdu passi sabiex nakkomodaw numru ta' persuni fir-rotta tal-Balkani tal-Punent tal-Ġermanja u l-Awstrija. Il-Greċja ċettat eh, diversi punti u aċċettat per eżempju 50.000 rifuġġat iżjed kien hemm qbil fuq il-ħolqien ta' hotspots reġistrazzjoni proċessar ta' der refugjati u koll li ħagġa ġita ġettata fil-ġejjeni se jkonna persuni illi se jirċivu ħlasijiet sabiex jgħinu għom eh, fil-klas tal-kiri li jemnu nieqes mill-konklużjoni pero hija Turkija. Għanna bżon program konġunt ma' Turkija u mandux ikun kwistjoni ta' klim firaħ biss. Huwa importanti li l-President Tusk u l-President Juncker ħabru illi se jmorru fis summit tal-Belt Valletta se jsir da kollu possibbli, però ma rajniex konklużjonijiet. Kienu l libanu u l-Ġordan biss, il-pajizi għarab li għamlu xaħġa, l pajizi li ktaronja, mamlu xej. Fl-Arabja Sawdita, per eżempju. Hemm ħafna iktar xista jsir u rridu nistaqsu u xkulħat qed eh, jagħmel jerfa' responsabilità tiegħu u hemm bżonn illi nħollu pressjoni sabiex kwad jerfa' responsabilità. Grazzi, Mr. President, President tal-Konserv, Kummissarju l-Ewropa din li qed insejħu la kriżi tagħti l-impressjoni li qed tbati u qed tħalli tgħaddi minn fuq u mhux ġesti din il-kriżi ki min qed jiġri min qed jiġessi dak qed fil-Sirja, min qed jgħid li jekk aħna ma nerġgħux għal dan l-influss ta' migranti huwa minħabba li fis-Sirja la jiqses li sejrin il qudiem min qed jgħid li surat sadi li jdu nsibu soluzzjoni, min qed jgħid li aħna ma nix kapaċi li nista' nistgħu niftehmu fuq livell ta' Unjoni Ewropea mar Russja. Allora sur kommissarju, ejt li prezenta l-kommissjoni illi daw iridu jaġġixxu, dar jaġġixxi, għaliex aħna irdu interpendenza mhux solidarjetà. U l-istess mod kif aħna minna l-Unjoni eh, Ekonomika Monetarja minna dan il-pilastru ekonomiku bdejna dan ix-Schengen minar politiku ta' azil minar eh, fiċċu għal għajnuni tal-applikazzjoni għal azil minar politika ta' migrazzjoni minar politika għal frontieri esterni nistaqsi il-Kommissjoni eh, biex eh, jikompli jisaxħax il-xogħlijiet u sforzi dan rigward u mhux biss eh, ħalli jkonsil ifarfar l-idejat ir-responsabiltajiet tiegħu. L-Onorevoli Delangel Mirta Nofs. Grazzi, President. Id-dibattitu qed jerfa' mera dimlu l-Parlament Ewropew ma stawx naraw il-masses ta' eh, persuni qegħdin ninsew x'nu mal-valuri Ewropej li suppost u tant tal-qalbna. Dawn huwa persuni li għandhom bżonn il-ħarsin tagħna qed iħarsu sabiex intuhom solidarieta u rridu nuru solidarjetà mal-pajjiżi li l-iktar għandhom diffikultajiet u hemm bżonn neċċaraw l-affarijiet u naħseb illi għanna norganizzaw anka politika ta' ritorn, pero dan jiswa ħafna flus. Stati membri ħafna drabi jwedu ma ma jwedqux. Għaliex jittamaw il affarijiet isiru għalihom b'xej minn bda' sforza xejn. Kien hemm sentimenti eh, varja hawnhekk, però dan kollu ipoġġina ta' pressjoni jekk ma jnexxinniex fiżikament nitlu sorveljanza tal-frontieri esterni u hemm bżonn ta' ħarsin tal-frontieri u hemm bżonn naħnu ma' pajzi ġirien. Ma naħsibx li għandu jkun hemm rabta bejn sħobija tat Turkija u għajnuna mal-immigranti. Din mhix rabta li għandha tkun eh, għandha eh, nippromovu. Grazzi. Eh, Domna Dali. L-onorevoli Dali. President, Sur Kummissarju. Fis-summit tal-pajjiżi Balkani deret bl-aktar mod ċara t-tensjoni li teżisti fl-Unjoni Ewropea meta suppost dan għandu jkun il-mument fejn l-Unjoni Ewropea tkun maquda u titkellem b'vuċi waħda. Il-Valletta Summit li se jsir fi ftit jiem oħra huwa opportunità tad-deheb għall-Unjoni Ewropea biex tiftaħ diskussjoni kostruttiva mal-Unjoni Afrikana li tista' twassal għal riżultati konkreti l-influssi ta' migrazzjoni huma r-riżultat tal-gwerer l instabilità il faqar il qatt u l-ksur tad drittijiet umani li għadhom rampanti f'ċertu pajjiżi afrikani u għarab. l-unjoni ewropea trid taċċerta ruħha li l-għajnuna li tagħti twassal biex jinbidlu l-affarijiet. irridu nkunu sodi meta nitolbu lill mexxejja ta' dawn il pajjiżi biex jaraw li l ewwel u qabel kollox jagħtu prijorità lin nies tagħhom hemm bżonn li f'dan il mument l-unjoni ewropea titkellem b'vuċi waħda u b'saħħitha jekk verament irridu nindirizzaw is-sitwazzjoni bis-serjetà u b'mod li nagħmlu differenza. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ranħel għal minuta u nofs. Grazzi President. Fuq dawn il-konklużjoni tal kunsill u din eh, dan is-summit tana l-ħat mal pajizi tal-Balkani u refugġati ħarġu żewġ prinċipji din hija responsabilità Ewropea għal daqstant il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea irridu eh, jaraw l-affarijiet hekk il-koll għandna l-obbligu illi eh, nospitaw refugġati lkoll koll nagħmlu sforz eh, finanzjarju sabiex ngħinu lill pajjiżi minn fejn ġejjin dar refugġati għajnuna anka l-pajjiżi li nsabu fuq il-frontiera u li għal daqstant eh, l-iktar li faċċaw problemi meta jirċivu l-ewwel refuġġati. U veru wkoll dan it-tieni prinċipju li dis-solidarità tisseħħ skont kriterji speċifiċi ma nix inħaltu immigranti ma refuġġati. Tajjeb illi namlu di distinzjoni. Anka fil-hotspots hemm bżonn sejdi distinzjoni. Distinzjoni dan għana narawh anka ma' pajjiżi e, eh, fuq frontiera kemm mhumiex membri fl-Unjoni Ewropea jew le din hija responsabilità importanti illi eh, għandhom jarfaw kal pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tagħna wkoll huwa essenzjali illi ikun isir xogħol ta' prevenzjoni speċjalment brabta mal-Afrika ta' Sub-Sahara li l-in mill ponti l-iktar delikati li jitlolbu eh, azzjoni urġenti għandna din ir-realtà mill-Afrika ta' Sub-Sahara. L-Onorevoli Mitz. Mikrofon. Yeah, now it works. So, President, l-immigrazzjoni hija sintomu u mhux il-kawża u sakemm mhux se nindirizzaw il-kawża mill-għerq din il-problema se tibqa' u se tiżdied. l-instabilità ekonomika soċjali u politika gwerer sur ta' drittijiet tal-bniedem u attakki terroristiċi huma ftit mir-raġunijiet li jikkawżaw is-sintomi. l-istati membri l-unjoni afrikana nazzjoni uniti u oħrajn ser ikollhom opportunità unika waqt il valletta summit sabiex jikkollaboraw biex tinstab soluzzjoni internazzjonali u ġenwina għal kriżi tal-immigrazzjoni tista' sseħħ biss jekk tinżamm l attenzjoni fuq il kawża fundamentali tal immigrazzjoni inħeġġeġ għalhekk l-istati membri biex l-eu african summit fil-belt valletta ġo pajjiżi ġo malta jintuża bħala pjattaforma sabiex tiġi żviluppata strateġija li tirreaġixxi għall isfidi umani soċjali u politiċi li sfortunatament qed jisforzaw lin nies li jaħarbu minn djarhom u qed jikkawżaw exodus mill-afrika għall ewropa. m'hemm soluzzjoni one size fits all iżda nħeġġeġ lill-parteċipanti biex jiffokaw kif lil dawn in-nies jagħtuhom futur ġo pajjiżhom biex b'hekk ma jkollhomx jippperikolaw ħajjithom ħajjithom ifittxu futur din il-flus ġo sfida kbira u strateġija fit-tul vera iżda jekk ma nibdewx illum qabel għada din problema sa tibqa' magħna għal dejjem u sa tikber. Grazzi. President, uh, on... L-Onorevoli fissem il-delegazzjoni laburista tar-Renju Unit nilqa' kull kooperazzjoni mat Turkija u pajjiżi oħrajn li staw jgħinu għaf ġestjoni aħjar tal-krizi. Smajna li ħna ċini ċetaħut minn dil-kamra Pero dawn ma jridur soluzzjonijiet u ma jridu jipruvaw jużaw di situazzjoni traġika għal eh, kisbit politiċi. Issa meċċeja nazzjonali jridu jerfa' responsabilità sabiex huma wkoll joħorġu biftajim din il-kriżi hija għamel il-lejtu kontinwu u qed joħloq eh, dbatija kbar għal daw l-immigranti dawn huma persuni bħali u bħalek huma bnedmin mhix kwistjoni ta' kisbit politiċi fil laqta tal-Konsil kien hemm diskussjoni qasira fuq il-negozjata tar-Renju Unit u referendum se nieħu din l-opportunità sabiex inwissil il-Prim Ministru Cameron m'għandux ikun hemm iktar dewmien, din hija ħaġa importanti wis, issa bżonn jingħaqad magħna sabiex niżguraw ġejjieni li jistħoq il renju Unit ġejjieni fih dan l-Unjoni Ewropea. Eh, Domna Piri, un minut. L-Onorevoli Piri, għal minuta. Grazie, President. Nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l-Komissjoni Ewropea għall-impenn tagħha sabiex insibu soluzzjonijiet prattiċi għal ġin l-isfida kbira li għandna qudiemna nappoġġa l-pjantazzjoni żviluppat mod konċunt mat Turkija għaliex l-Unjoni Ewropea u Turkija għandhom bżonn il xorxin sabiex jipprovdu safe havens għal tant persuni qed iħarbu mill-gwerer. Għanna bżon urġentement niddiskutu l-appoċ finanzarju, eh, sistema armil ġdid, ritorn effettiv ta' migranti ekonomiċi u ġlida kontra kriminalità organizzata. Pero ma naċċettax rabta ta' dil kwistjoni ma' l-proċess ta' sħobija ta' Turkija li ġdar kwistjonijiet mandom xaqsu ma' xurxin. Posponiment, tar-rapport ta' progress fuq turkija mingħajr spjegazzjoni ta' xejn tagħti l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea qiegħda tevita li tikkritika fuq il-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem quddiem qabel elezzjoni importanti u dan jagħti sinjal ħażin ħafna l-Unjoni Ewropea m'għandix tieqaf tesprimi tħassib tagħha fuq libertà tal-istampa jew sitwazzjoni tal-Kurdi. Grazzi. Mulzumim. Grazzi. L-Onorevoli Toja. Mela, pretenzjon kar għalina problemi ta' uħutu ma' problemi ta' oħrajn u għal-prinċipju bazziku ta' kull għaqda u nasab illi dan jgħod fil-ħajja unka fil istituzzjonijiet l-Ewropa se zon fuq jekk kompli eh, taħdem fuq solidarjetà. Oħra ma teżistix li huma għandna problemi ta' rifugġati li jfirduna għadha se jkun problemi oħrajn jekk l-approċċ ma jkunx maqut. Jina ġej minn pajjiż illi ġi abbandonat għal żmien twil u issa ma nistax nagħmlu l-istess bal mal-Slovenja u pajjiżi oħrajn. Il-baħar ta' persuni li llum qed taqsam il-Balkani hija l-istess ma l-istess nies li eh, għattaw tant ħin taħt ix-xemx għalila tal-Mediterran. Nitolbu l President Tusk u l-Kommissjoni sabiex jisir da kollu li hemm bżonn pass wara pass, azzjoni wara azzjoni, sabiex b'mod konkret natu tweġibiet. Però u koll għanna nolqtu il-problema fl-Europ. Kif għalli il-President Pitelli, Pitella mżon nindirisaw il-problema tal-Afrika, pajzi afrikani, pajzi tal-Golf, il-koll għandhom iġu msejħa sabiex ikunem eh, sforz komuni, sabiex nwaqfu distabilizzjoni globali Il-kelima tiġi interrotta l-onorevoli Pikola. Skajku dana preko... Jina mill-Kroazja. U kena da skwart eh, miljon immigrant waslu f'pajizna, il-kol eh, natat għajnuna eh, mill-atta s-saxħa minn u ma minna lebda intervent militari. Min qed jgħid li qed nibutaw nies fi xmajja qed jikdeb u il ftajm ta' nar il-ħat huwa tajjeb, pero kif ser jaħdem jekk għandna 20,000 oħrajn il qed jaslu ta' kuljum fil-Kroazja għandna pajjiż illi eh, mm, jinsab din problemi kbar ma jistax iżolvu problema qabel ma jkollna kontroll ta' frontieri esterni minn flok. puntaw subajna janduru l-kooperazzjoni l-Unjoni Ewropea bżonn issib soluzzjoni dejjem għal problema nkella ma nistawx nistennew mill-pajjiżi esposti li warbu sigurta u dan kollu. Um, Domnul Kirkos, un minut. Sur Kirkos, minuta. Iwa, jekk ir-reazzjonijiet u badew ħajdu mużejjed biex isiru f'dan biex waqfu dan il-kriżi, biex waqfu il xenofobija li għed tfetx, fisser li għandna bżonn approċċ fuq żmien twil. Nkella l-influssi ħajbqgħu ġejjin, il-hotspots ħajsiru ħajsiru isu ħabs, nistaw nitħabtu ma' torok, jistaw namlu channels legali, iżda il-fat jibqa illi ta' kem ma solvux il-problema bażika li għanna mussa meċu l-qoddim fuq żmien twil, fuq żmien dejjimi. Per esempio, gżira pal-kilos li għanda popolazzjoni zaħir immens. Dawn in-nies qabdu eh, fuq seq waħda marqa f'din il-krizi ma qed jippruvaw jagħmlu dal almu tagħhom biex juru solidarjetà fuq livell iktar bażiku. Grazzi ta' sew, sinjuri, issa naddu għal Catch the Eye. Seba kellima għanna wis tal-biet, ma jistawx naċċettaw il-kulħat. Signor Mosenberg. Grazzi President. Fin mini summit nar il-ħat. minn issa sa minn din is-sena 50,000 ruħ. Iddeċidew li ħajduħ zibom sa minn din is-sena. Aħna diġà nalqat, aħna diġà problemi għal ħdiġijiet bażiċi sa nies tagħna stess, tal-poplu tagħna. U dik id-deċiżjoni tmur kontra il deja tar-relokazzjoni illi suppost kena binna fuq f'Ottubru. jekk ikun approċ serju għal-problema. Il-fisser jidna bżon taħdidit serji mal-pajjiż transitu ewlieni li hija Turkija. U għanna bżon li jkollna sorveljanza tajba tal-networks ta' traffikar illegali li qegħdin idaħlu nis l-Ewropa. Jekk ma nagħmlux hekk, mela dan ħaddin ħatkun bomba li ħat esplodi. Grazzi. Onorevoli Gomez. Nawennes, waqfu dan ir-ridikolaġni tal-kodeta fil-Portugal. Jina smajt il-Istur Weber għal illi kien imħasseb eh, dwar il-prospett ta' koalizjoni eh, bazat fuq ix-xelluk fil-pajjiżi ma mhux qed tawis dwar il-prospett eh, ta' gvern lemin estrem zemofomiku fil-Polonja, għalmenu fil-Portugal aħna lesti illi nirċivu rifugġati. Dinja xi ħaġa li awtarijiet kollha u kollha valuti fil-akkoljament għalua. Imma l fat jibqa' li l-proċess ta' relokazzjoni mhux qed taħdem fuq il vel tal-Unjoni Ewropea għax mhumiex qegħdin jiġu Nittamal mannu li fissami ta' Valletta, bil-Valletta, ikun e, il-mexxija li jkunu jirrealizzaw dak li qed jintqal minnhom fil-dan il-Parlament, jekk minn ma niftħux ċeniż legali u sikuri dawn immigranti dawn ħajjibqa' kompli jistanaw il-kriminali minn fuqhom u jekk ma nispiċċaw il-kriżi fis-Sirja u nġudu kontra l-ISIS li ju ma tkunx qiegħda ta' prova solvi l-problemi u l-ruq tal-problemi. Din hija problema Ewropea għaliex aħna qegħdin infallu fid-dmirji tagħna biex inħarsu l dawk li jeħtieġuh. Grazzi. Surrados. Grazzi. Jiena nilqa elf tajim li ħakna nar il-ħat jippermetti li rifugjati li jinbatu inqas u jajnu dawk il-pajjiżi li qegħdin fir-rotta huma pajjiżi tiegħi bħal Kroazja fejn fuq minn iktar minn fuq minn 200,000 ruħ għaddew bin-nada l-aħħar jgħinuhom. Però possibbli li jinti twaqqaf minn nis li jitlu fl-Unjoni Ewropea ma jkunx possibbli b'ingħajr ma tuża forza mod attiv u nittama l-Unjoni Ewropea mhux ser taża dik is-soluzzjoni. Soluzzjoni tajba tkun illi ehm, illi nitħattu ma' Turkija biex ikun naftajim dejjemi illi bl-influenzaw il-soluzzjonijiet tal-krizi tal-ġassirja u l-vat nofsani l-Afrika zda l-Unjoni Ewropea għazli se tara semmek. Onorevoli Ħaċċigjogo. Dan hija diskussjoni ta' inna tletzjatna diskutuha. Jekk ikun refugġat u migrant u għed nisma', kolli ngħid illi Għamur naqbess fl ġew u naqtol li l-nifsi bruħ bidejja. Meta naqat nisma dwar eh, eh, min suppost qed jipproteġi drittijiet tal-bniedem u il-fatt li m'hemmx proposta tangibli fuq żmien qasir għal-problema meta nisimaw dwar kooperazzjoni dwar il-ġirien. Daw l-affarijiet, jekk għawdu nitkellmu per mat-Turkija, u l-kooperazzjoni mat-Turkija, wara l-attakk mm, tal-bomba li kellhom milux u ħafna midrubin u mejtin li kien hemm u l-bombardament, l-attakki li qed isiru mal-hekatum ta' persuni li mietu f'Ankara u gnaqdu dana kollox u nħarsu li din istampa kollha u naħsbu illi nistaw dawn nfarfru problemi tana u npoġġuhom ġo tagħhom naħseb qed nistennew żejjed. Grazie Sumar Gal. Is-Sur Tusk Sur Juncker għaluna xinu mal fatti L-Unjoni Ewropea ejja għatfalli, għaturit nuqqasijiet tal-meni politiċi, aħna xokjati ta' dak li qed jiġri fil-brotot tal-Balkani, aħna naraw sqarrijiet qed jiġri dan il-nistala ma skandlu. Mhux qed il-Balkani ma fl europa tal-Punent. Fl-Ewropa l-Unjoni Ewropea qed tfalli. Mhijiex Unjoni Ewropea ta' 28 ma tal-15. naraw nidnaraw nifokaw fuq il-frontieri penċetwal tal-problema. L-Europa ignoranta? Nitkellmu dwar assista tal-frontieri, uh, dwar assista eh, tal frontiri u fon kif kampiet eh, eh, ta' kolljament fi Franza, Germania, Renju Unitu, u mnadi oħra għandna bżonn din lajnuna solidarjetà fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi sur Obermeyer. hotspots għas tisa tal-frontiera kol kolħat ilu jismagħhom. Issa, imma il-verità hija illi aħna hija tlifna opportunità, tlifna il-fiduċa tan-nies qegħdin eh, ndaħlu fi sovranità nazzjonali, jekk miljuni ta' refugġati ħajjitlu eh, fil-Balkani u bja tal-Ewropa, mela dawn huma ħafna minnhom rġil zada li qed ifittxu eh, l-art eh, l-art tal-manna ma dinija ċaħġa mm, li miex fil-verita il-kas. Meta inti tħares lejn il-livelli ta' dħul l-Afganistan jew fis-Sirja, mm, mm, din mista solvi problema da namlu wissa, jidinam biex ħagġa ktar tangibli. Grazzi s-sirku kan. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Since the beginning of the migration crisis, I was... Mil-bidu ta' kriz ta' migrazzjoni għat nireferi għal mm, l-ħtiġa li dal-pajizi tal-pajizi tal-Balkani li għamlu xaħġa ġewna tiġu affettwati direttament mill-immigranti li qed jgħaddu mit-toroq tal-Balkani. Sabiex insolvu dan il-kriżi aħna rridu insibu kif ħanamlu kooperazzjoni iktar meqrib magħhom. Aħna rridu wkoll għandu attenti li ma jkunx hemm kriżijiet oħra li jinħolqu f'dan ir-reġun. Il-għajnuna finanzjarja sissa kienet limitata u t-tweġiba tagħna ġittart. U jiena kontent illi Is-sama titratta dawn il kussijiet nilqa il-prinċipju bażiku u azzjonijiet konkreti u minflok li nibnu l-gwerer. U biex insolvu il-problemi ta' migrazzjoni jridu nifokaw fuq il-frontieri, fuq il-ġestjoni tal-frontieri, ġidu kontra traffikar, sim ta' informazzjoni u jkonnix il-għajnuna, u li jkun għajnuna monetarja. Dek inġestu l-krizi fl-imkini sfida biex inħejju dawn il-pajizi għal sħubija tal-Unjoni iktar il-qoddim. Onorevoli Varnova. Ma tajja, tajjeb li tkellem tal-ħin fejn ħaddi jħew jagħmel xi storbju, iżda ma jimpurtax. Jina napprezza il- kommissjoni u xol taħħom il meta tippruvaw isibu il soluzjoni għal-krizi, iżda ta' min jimaqdar il pozizjoni ta' ċertu stati membri illi ma kienux kinux lesti illi pruvaw jelbu din il krizi Jien xaqt nsemmi kol mm, punt partikolari li għandu xieqsam ma' krizi ta' rifugġati li hija il- radikalizmu u fasċizmu u estremizmu li qed eh, jiżdied kull ma jmur fil-Unjoni Ewropea. Aħna e-, qed naraw mhux biss demonstrazzjonijiet massa kontra dawn il-migranti, ma attakki fuq il-faċilitajiet fejn qegħdin joqogħdu dawn il-migranti. Nfiri nappella, mux aħna biss imma lejna l-Parlament tal-Komissjoni ma l-Istati membri biex juru iktar inizjattiva meta jiġu biex jibġildu kontra dawn il-forum ta' estremizmu nazjonalizmu f'pajjiżhom stess. Grazzi. Signori, napprezza li postkom. Meine Damen und Herren, vielleicht könnten die wenigen Forsi dawk il-ftit kollegi li għadejjim b'taħdidiet eh, privati jistaw isibu postom jekk jaġobkom. Birrida kollha tajba tad-dinja jien ma nistax nimmaġina li xi ħadd kien qed jagħti każ l-aħħar għaxar kelliema issa dibattitu parlamentarju l-suppożizzjoni i suppost illi xi ħadd jitkellem u ħat juħar jatikasom. każhom. Ma naħsibx li dan kien il-każ tal-għal daw l-aħħar kelima u mussew fil-fema tiegħi. Komissarju Avramopolis fidejk. Grazzi, memri nevoj tal-Parlament. Illum, Sur Juncker bat messaċ qawwi fuq eh, l-azzjonijiet u l-appoċ li ħanoffru biex eh, nejnu din il-krizi tal-fuġġati. Aħna impenjati. Jena notajta unek il-lum. Li kienem appoċ qawwi minna ħatakom. Kważi minna ħatakom kolla. U dinja għajnuna li neħtieġu mill-Parlament Ewropew. U dak li aħna ksibna sissa u grazzi għal dan l-appoċ. Aħna dan neħtieġu wkoll minn stati differenti ġewwa u l-barra mill-Unjoni Ewropea. U irridu noqogħdu attenti li ngħinuhom ukoll. Il-mini summit hekk kif qed insejħulu ta' nhar il-ħadd li għadda hija ħaġa pożittiva. Għaliex pajjiżi tar-rotta tal-Balkani għadu madwar l-istess mejda ta' dialogu u issa dialogu miftuħ. Iżda, bosta jew ftit uħud użaw in-narrattiva nazzjonali tagħhom. Ikolli nammetti li għat memx spiritu sħiħ ta' kooperazzjoni Ewropew. Iktar kooperazzjoni, iktar solidarjetà, iktar responsabilità hija meħtieġa. Issa neħtieġu azzjoni, mhux biss impenji. Nadu nadu mill-klim għal fatti. L-implementazzjoni hija essenzjali. U dan huwa l-messaġġ illi jiena ħadd minn għandkom hawnhekk illum. Irridu wettqu l-politika tagħna u din nagħmlu iktar fuq il-assista tal-frontieri u ġestjoni tal-frontieri fuq il-ħarsin tal-immigranti b'mod iktar organizzat u iktar kooperazzjoni f'pajjiżi l barra mill-Ewropa. Ir-rwol tal-Kummissjoni imbidlet, imbidel dan ħamma din il-kriżi ħafna monitoraġġ, dialogu u appoġġ huwa meħtieġ. Inizjattivi huma meħtieġa mod li jkunu iktar strateġiċi anki fl-ambitu tagħhom tiegħu. U għalhekk għandna bżonn illi nagħtu tweġibiet għal dak kemm xaqsam il-frontiera, id-dubli, ir-resettlement u l-migrazzjoni legali u relokazzjoni. Li dawn diġà qegħdin qudiemna fuq il-mejda, dawn kollha essenzjali ma nistawx nitilfu din is-sfida, din is-sfida. Niftakru l-immigrazzjoni qed tintuża b'ħafna mod mezzi f'dibattiti, f'opinjoni pubblika. L-unika soluzzjoni hija li nispjegaw l-ċittadini, spjegaw lin-nies li għandna bżonn approċċ komuni fuq ħafna livelli differenti u nuru l-wol ta' appoġġ li se nagħtu lill istati membri u pajjiżi ġirien affettwati. Jien impenjat bisih u lest li kopra mako ma' pajjiżi differenti mod dirett jew indirett għal dak li huma pajjiżi tal-Afrika, Azja u Ewropea. Fil-inkluż fuq il-politika tar-ritorn. Jiena ikelli pjani li għadam u l-Pakistan ma maħabba terremot eh, posponew għal ġimma d imma ħammur u niddiskuti mal-awtoritajiet tal-Pakistan fuq il-politika tar riammissjoni u l-impenji tagħhom. Membri tal-Parlament, il-kriżi tal-rifuġġati huwa katalist għal iktar Ewropa. Hija crash test tal-Ewropa, hija test tal-kemm huma sodi l-prinċipji tagħna u l-vulnerabilitajiet tal-istituzzjonijiet tagħna u narek nofsawx nelbuhom u dak li qegħdin nagħmlu aħna billi npoġġejna l-immigrazzjoni fuq net fil-prioritajiet. Mill-ewwel ġurnata billi ħadna inizjattivi meħtieġa bħal huma r-rotta tal-Balkani billi appoġġajna l-istati membri li kellhom kienu iktar fil-bżonn biex nagħtu valur u kontenut li dawk il-prinċipji ta' solidarjetà eh, u ta' responsabilta' u bil insaħħu l-Unjon, idea tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazie danke al Kommissar, das Wort hat jetzt der Grazie, Kommissarju. Ista nisimaw minn Donald Tusk, il-President tal-Kunsell. Grazie, President. Iva, sfortunatament soluzzjoni tal-krizi għadda mosliċ u qed tieħu iżjed ħin mill-mixtieq. mishtiq. Samżon ta' miżuri ta' emerġenza il fat l-arfin ta' dan sfortunatament ma infirix fl-istati membri kollha jiena naf illi dan eventualment ser seħ u nix nisirkom moħkom il-Presidenza tal-Lussemburgu lesta tappoġġa l-sforzi tal-Kommissjoni fil-ksib ta' risorsi umani u finanzjari illi huma dastant essenzjali fl-trattar ta' din l-sfida madan kollu ejnajdu kifini il kontribuzzjoni l-programm dinji tal-IKEL, il-UNHCR u programmi oħrajn huma ferm għola minn dak li ġi imwiet u sfortunatament mhux l-aħjar żmien biex u flejers ġodda. Forsi l-iktar diffiċli bħala żmien. Ejja ma ninsewx ukoll xi il rilokazzjoni. Illum hemm darbiet iżjed eh, postijiet eh, fejn jistgħu jintlaqgħu ir-refuġjati milli l-ammont ta' refuġjati illi qegħdin jitolbu għal dawn il-postijiet. Iżda aħna qegħdin naħdmu fuq il-pożizzjoni komuni għal metodoloġija u fuq il-protezzjoni tal-frontieri esterni aħna edna sam il-bidu illi lantana għandu jkun tnaqqis tal-mewġa ta' migrazzjoni. Iżda l-Unjoni Ewropea għandha taċċetta lil dawk kollha li jaslu fl-Unjoni Ewropea huwa messaġġ li għadu jissemma. Issa dwar it-trattament tal-Istati Membri lejn l-emigranti smajna l-akkużi ta' ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem jina nisħaq illi id-drittijiet umani jiġu medda meta illi liġi ma tiġix infurzata. Dan il nies din jaharbu minn pajizi fejn m'hemmx pulizija u fejn m'hemmx amministrazzjoni. Il-kondizzjoni ta' drittijiet fundamentali hija l-protezzjoni tal-ordni u tal-infurzar ta' regoli fil-fatt dan kien fadin kienet il-qalba anki ta' diskussjoni li għadu kif kanna dawn ħar tliet sija. Bilanka Tusk, ma nadam ta' di għasbaz. Grazzi l-sur Tusk, Signori Beck, ikkonkludejna id-dibattitu fuq dan il-punt tal-agenda. comes to the vote. The first I... Il-votazzjoni, l-ewwel punt. Sudat minn għandek point of order. Profonu, għandi point of order, Iva. Signor President, jagħmel sens li tifraħ l su Donald Tusk fid-deċiżjoni li tiegħu li jirriżenja mill-Prim Ministru tal-Polonja sena li għadiet sabiex jaħtaf l-opportunità jkun President tal-Konsill b'ħames darbiet l-ammont li kien jitħallas il-kelim jitla il-mikrofon. Mr. Dartmund. Sur Dartman dan mhux point of order. So, Um, we move on to the report by Mr. Sikerski. Naddu għal vot fuq il-rapport Skjakierski, votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet.